Dear colleagues, dear everybody. Dis kollegi. Nishtiq nilqa fostna l-msiħba tana mill-parlamenti nazjonali. Eh, verament gostalina l-edin fostna, jina għawek għanna fostna eh, l-rappanxaturi eh, li jeprezenta l-presidenza l-Tisveċa, Raimunda Skaropis, u kifu ukoll l presidenza l ħat ambasciatur Teodoros Soptopoulos u għanna kol il-kommissarju Johannes Han kif tafu huma huwa il-kommissarju għal politika reġjonali. Jiena issa nixtieq ukoll nilqa dawk fostum li qed qegħdin hawnhekk għall-ewwel darba u ħames darba li qed nintaqgħu ta' mal-Parlamenti Nazzjonali qed gost nara lil dawk li kienu mana qabel u ovvjament nilqa lil dawk li għedin għamek għallew l darba. Kapaċi tafu li l-Parlament Ewropew u l-partners tagħna e, e, għonna nfittxu l-pjattaforma li toffri l-leġittimità e, demokratika fl-Europa u l-laqat annwali kienu parti minn dal-proċess, specialment wara il-trittat tal-Lisbona li, li minnu aħna eh, essa għanna poteri ikbar. Għawek, edin għawek biex naraw il-sfidi ta' implementazzjoni tal-politika ta' koezjoni tal-2014-2020 u għallina sfidi tfisser eh, opportunità biex eh, nistaw nużaw u problemi li rridu nisuperaw. Eh, aħna aħna rridu nagħmlu huwa eh, naraw x'nistgħu nagħmlu bħala Parlament Ewropew biex il-politika ta' koeżjoni tal-2014 u 2020 tina r-riżultat li rridu. Il-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu fi sezzjoni plenarja bil-votazzjoni plenarja tal-Parlament Ewropew finalizzajna il-xogħol konġunt bejn il-Kommissjoni Ewropea li offriet il-proposta għal affas regolatorju u żewġ kolleġislaturi, il-Konsill, l-Istati membri u, u l-Parlament Ewropew. U għall-ewwel darba fil-storja tal-politika ta' koeżjoni il-Parlament Ewropew sar kol-leġislatur sħiħ ta' dawn il-politika. Il-negozjati damu il-fuq minn sena, damu sena u saġi adottat il-liġi sekundarja, għatti delegati u implementa kienu sforz ta' kooperazzjoni bejn it-tliet istituzzjonijiet. Il-riżultat ta' dan il-sforz interinstituzzjonali huwa fl-opinjoni tiegħi qafas eh, eh, ta' koezjoni adekwata li taqbel ma' l-sfidi li l-Ewropa għandha qoddima prinċipali hija l-tkabbir ekonomiku, ħaġa li għandna bżonn fl-Ewropa kollha, mhux kwalunkwe tkabbir ekonomiku, ma wieħed bbażat fuq arfin fuq innovazzjoni, użu effiċjenti tal-risorsi fuq impjiegi kompetittivi, tkabbir ekonomiku li tagħti kwalità ta' ħajja ħjar għalina u għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Il-mewġa ġdida ta' investiment l politika ta' koeżjoni direttament jew indirettament Eh, bil-leveraging tal-kapital privata tista' toffri hija u dimna imma aħna rridu nkomplu nippreparaw eh, b'sens ta' urġenza. Il-politika ta' kohezjoni eh, u targets tagħhom biex wieħed ikun jista' jinvesti fuq tri pjuttost diffiċli, skabruża, qed tiffoka wkoll ir-risorsi tagħha fuq koezjoni territorjali, ekonomika u soċjali billi jsir investament fil-lanijiet tal-EU 2020. U fil-kontest tal-prezzjoniet kompetittiva mill-dinja globali u fil-kontest ta' Europa wara l-krizi. Dawk l-oġettivi eh, Ewropej rridu jinġu investiti programmi eh, speċifiċi għal reġuni bliet kif ukoll ehm, kooperazzjoni interterritorjaljali valur miżjud kbir. Dan matul dal-proċess ta' negozjati mal-Kunsill, il-Parlament Ewropew juriet eh, il impen tagħha biex, biex eh, tibbaza il-politika eh, eh, ta' koezjoni fuq partnerjat. Ħedimna flimkien biex nżidu iċ-ċertezza ġuridika f'kull aspetti tal-politika biex navitaw differenzi bej leġislaturi, kommissjoni, il-beneficjari tal-aħħar reġuni u l-awdituri. Aħna għamna kull sforz biex nirrazzjonalizzaw il-kondizjonalità eksante eh, skont ir-rekwiziti tal-politika ta' koezjoni. Jena xtiq nuża dell-opportunità biex eh, nieħu l-impentakom bħala parlamenti nazzjonali li meta il-kondizjonalità ta' eksante eh, bħala prerekwiziti dipendi fuq l-azzjoni ta'kom bħala parlament nazzjonali intkom titrattawa b'sens ta' urġenza biex l-investiment lokali essenzjali ma jiġi ma jdumx mizet mi hemm bżonn nħabba li jkun hemm xi dewmien fil-livell nazzjonali. Din il-kondizzjonalità ex ante hija opportunità biex wieħed identifika mhux fil-moment ta' kontrolli jew sospensjoni tal-finanzjar imma fil-fażi tal-negozjati bejn il-gvernijiet u l-Kommissjoni biex wieħed identifika x'kiel Eh, biex wieħed ikun jista' etejjeb eh, l-effiċenza tal-investiment tal-koeżjoni. It-talba tiegħi hija li intkom f'pajjiżkom eh, tiżguraw li l-kondizzjoni ta' eksante mhux taħdem kontra l-beneficjari iżda li tgħinhom. l edizzjoni l-ġdida tal-politika ta' koeżjoni ħatkun assoċjata mal-proċess ta' governanza ekonomika Ewropea u speċjalment u rekomendazzjoni ta' kull semestru u speċifiċi għal kull pajis. Il-parlamenti nazzjonali huma involuti dal-proċess. Allura talba tiegħi għal darb'oħra huwa li stabbilixxu konnessjonijiet mal-komitati involuti fis-semester eh, Ewropew rekomendazzjoni speċifiċi għal ċerta pajjiżi ħafna drabi jirrikjedu investiment pubbliku inkluż dak li jiġi noti mill-fondi strutturali eh, Ewropej u dana eh, għandu xaqsam mal-programmi operazzjonali. Dana ġie inkluż fil- jgħat eh, eh, fil-xapo, regolament xapo ta' ti konferma r kruċjali tal-politika ta' kohezjoni bħala forma ta' investiment Ewropew. Din il-laħ li għanna l-lum hija ħaġa li ħaġa maqsuma f'żewġ sezzjonijiet Umbad f'dan is sessjoni ikonna kellima li jintroduċu id-diskussjoni umbat ikonna dibattitu bej il-kellima li jiġu mill-parlamenti nazzjonali kif ukoll mill-parlamenti nispera li konna 5 minuta għaż-żewġ sessjonijiet. Id-dibattiti ħaj jiġu organizzati Issa skont il-format normali ikonna żewġ kellima minn speaker mill-Parlament Nazzjonali u wieħed mill-Ewropew, minnkom ġa tajnuna it-talba ta'kom biex tkris titkellmu u dawk li m'għadhom mamlu xek jkunu jistgħu tatuha lill-bedelli biex ġibunna il talba ta'kom. Naħseb li dak kollox eh, dwar kif nitrattaw id-diskussjoni u issa nixtieq nibda bil-ewwel sezzjoni fejn ħan nisimaw l-ambasċatura Rajn Randas Kataravas li ħaj jirreprezenta l-Presidenza tal litwani ambasċatur. Grazzi ħafna, Signora President, Signuri, jina etnu għost li etni nistanuhu parti f'din il-diskussjoni l-lum ma'kom jena nishtiq niskuza ruħi li ħajkolli nitlaq kważi immedjatament wara li nkun nagħmel il-preżentazzjoni tiegħu. Għax għax irrid inkompli bħala president tal-Koreper li mhux li huma fuq il-ġustizzja u affarijiet interni jiddispjaċini dwar da imma nirringrazzjakom ħalli studentuni biex inkun hawnhekk magħkom u l-politika ta' koeżjoni qiegħda fil-qalb tal-agenda ta' tkabir ekonomiku u impiegi tal-Unjoni Ewropea huwa l-forza qed timbotta eh, biex nittrattaw il-konsekwenzi tal-kriżi ekonomika u finanzjarji huwa ta' importanza kbira lina li l-ġimgħa li għaddiet il-Parlament Ewropew approva l-ftehim politiku eh, li ġimgħa li kien hemm fit-trialogu fuq il-politika ta' koeżjoni. Dan jfisser li regolament jitħlu fis-seħħ satmim din is-sena. Il-konklużjoni tan-negozjati kienet waħda mill-lanijiet ewlenin tal-ewwel presidenza tagħna fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u dan ir-riżultat ma kienx ikun possibbli kieku ma kien hemmx ħafna flessibilità minnaħa tal-leġislaturi u jiena nixtieq nara fl-isforzi x-xogħol sar mill-Parlament Ewropew, speċjalment il-Komitat ta' Zvilupp Regionali, u r-rapporters li ipprovaw jisibu eh, eh, il-possibilità li jaslu l kompromess Nishtiq u kol nirringrazzja l-President Danuta Hubner għall-approċ verament konstruttiv tagħha, anke meta l-pożizzjoni tal-żewġ istituzzjoni kienu istituzzjonijiet kienu jiġu daqshekk imbeda eh, kif ukoll in negazzjaturi prinċipala Eh, jena u kon nishtiq nir-ringrazzjom daw il-negozjaturi u l-komissarju ħarnen u l-tim tijaw għax nħabba l offiċu ta' l-isforz ta' t-let istituzzjonijiet li kena n-rizultat da' tajjeb. L-lum meta nitkellmu dwar nitkellmu dwar politika ta' koezjoni għal periodu ta' programm ġdid nixtieq nifoka dwar nifoka fuq diversi elementi ġodda l-qafas strategiku ta' performance. Il-punt ewlini fil-periodu il-ġdid huwa l-konnessjoni diretta mal-lanijiet għal kabri ekonomiku smart u sostenibli billi iżdet ikun hemm konċentrazzjoni tematika li stati membri jiġu jiffokaw fuq intervenzjonijiet li iżjed ituhom valur miżjud meta mal-istrateġija, mal-żoħmu mela fuq istrateġija 2020, riċerka u innovazzjoni, SMEs, finanzjar tagħhom, effiċjenza enerġetika, impik u kif ukoll inklużjoni soċjali. Dan eh, l-implementazzjoni settorjali u territorjali huwa eh, pjanat biex jiġi faċilitat bil-kunċett ġdid tal-Common Strategic Framework li tantiċipa li l-intervenzjoni tal-Unjoni Ewropea mill-fondi strutturali u oħrajn ikunu koordinata u komplementati politika tal-Unjoni oħrajn u strumenti finanzjarji oħrajn. Dan jfisser l-investiment mill-fondi ma jistawx jiġu separati minn programmi nazjonali eh, u, programmi bħal Horizon 2020, Cosma, Ateni, Life, Erasmus u oħrajn. Il-partnerships eh, agreements ħajatu kooperazzjoni aħjar u koordinament aħjar bejn il-politiki kollha u eh, fil-livelli eh, amministrativi politiki kolla. Eh, koordinazzjoni aħjar tal-fondi tal-Unjoni Ewropea ħajftu iżjed opportunitajiet u jamlu jipermettu s aċċess iżjed sempliċi għal beneficjarji. Nek nizguraw li l-budget tal-Unjoni Ewropea ma jintużax forma inefficienti jew taħela il-kolleġislaturi qablu li l-performance framework jiġi stabilit għal kull program blan li jagħmel monitoraġġ tal-progress lejn il-miri stabiliti għal kull priorità. L-Istati membri eh, huma obbligati li jkollhom eh, miri eh, ambizjużi l-implementazzjoni tagħhom jiġu riviżuti fl-izmim il-periodu ta' programmar. Jiena nħoss li l-qafas regolatorju bazat fuq approach bilanċjat jistabilixxi miżuri ta' konċentrazzjoni biex jagħtu orientazzjoni aħjar tal-investiment li r-riżultati biex jizguraw li jkun hemm prekondizzjonijiet adekwati u jeżistu qabel ma jiġu użati l-fondi. Kif ukoll li tipprova tiskoraġixxi li r-reġuni li jużaw l-fondi b'forma effiċjenti wara sena ta' negozjati jina nħoss li nistaw nkunu kburin b'riżultat tal-isforzi tagħna. l politika ta' koezjoni tal-ġejjini jifoka fuq eh, investiment għal kabri ekonomiku u kif hemm fl-Istrateġija ta' Ewropa 2020. Għalhekk l-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid verament nemmen li li li dak it-tim li negozja eh, dar riżultat kien vera vera jemmen li huwa strument verament eh, essenzjali għall-impjegi u għall-investimenti u għat-kabbir ekonomiku. Aħna nħossu dan ukoll mill-esperjenza nazzjonali tagħna u hawnhekk nixtieq nifraħ lill membri tal-Parlament tal-Litwanja, ta' Fsejmas u il-prezenza tagħhom tura wkoll li din hija kwestjoni ta' interess għal Litwanja għalina. Huwa evidenti għalina li bħala pajjiż ma nafx iċ-ċifri eh, l-2010-2011 kienet il-pajjiż ta' l-akbar eh, ratio ta' utilizzazzjoni ta' fondi ta' koezjoni allora rkupru wara l-2009 2009-2010 eh, l-esportazzjoni kibret. Waħna qed naraw il in ta' żieda ta' konsum internu kol bla dubju l-impatt kien tal-fonds ta' koezjoni. Aħna qed naraw l-ola rata ta' utilizzazzjoni tal-fondi għana naraw li kapaċi nużawhom u qed nużawhom forma effiċenti imma probabbilment eh, aħna fost l-istati membri kollha eh, u reġuni għandhom bżonn jagħmlu forsi iżjed biex itejbu eh, l-utilizzazzjoni tal-fondi biex jagħtu l-iżjed valur miżjud għad kabbir ekonomiku u impigi. U insolvu il-problemi tal-nuqqas ta' gwaljenza soċjali. Jena konsidra għana li aħna naraw eżattament kemm huwa importanti r ruol ta' tal-politika ta' koezjoni biex insolvu ħafna mill-isfidi li aħna qed niffaċċaw u specialment meta wieħed f'moħħu l-offetti tal-kriżi finanzjarja u ekonomika. U grazzi ħafna ta' irnexxinna eh, nivvotaw 15 ilu li permetta dak li l-ambasċatura. L-ambasċatur issa eh, ta' Greċja. Thank you very much. Uh, Uh, Grazzi ħafna, Sinjura President, tal-li tajtni din l-opportunità biex nkun hawn fostkom wara l-ofsenar. Nixtieq l-ewwel qabel kollox minn qalbi nilqa il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali fisem il-Parlament Ewropew, merħba l membri parlamentari nazzjonali tal-Parlamenta Nazzjonali nishtiq nixtieq ngħid li vera kuntent li l-Kummissarju Han jatawn preżenti llum għax kien strumentali biex jipromuovi l-politiki ta' koeżjoni fiħdan 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Sinjura President, permetti li sanaddi għal insint Welidi, il-Grik. Jina nħoss li huwa pożittiv illi il-Greċa il greċa issa ħikolla tmun fidea tal-Presidenza wara l-approvazzjoni tal-Parlament fil-rigward il-qafas finanzjarju multianwali mill-2014 sal-2020. U anke wara konklużjoni ta' atti importanti bħal huma regolamenti dwar il-fondi strutturali. Issa dawn il-prioritajiet jidħlu f'qafas ta' valorizzazzjoni ta' dawn l-atti leġislattivi kollha. Ġifiri l-insaħħu ż-żona euro, l-immigrazzjoni, il-moviment ħieles ta' ċittadini, il-navigazzjoni marittima, dawn kollha punti importanti għal presidenza griega u jistaw ikunu pozittivi għal periodu futur. Biex nilħu dan l-an, nishtiq infakkar illi negozjati importanti seħħu fil-fatt u tresqu l-qoddim għabbażi ta' trattat tal-Lisbona. Ir-rwal tal-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward kien importanti ħafna. Il-Kumitat Reġi u ħafna rapporters u l-President stess u l-membri kollha kemm huma ħadmu għatih u ħadmu b'mod kostruttiv. Għamlu tajjeb għannu qasijiet li kien hemm korreġu ċertu punti li kienu ħżina u prezentaw anke l-prioritajiet tal-istati membri. Però dejjem kellhom qudiem għajnejhom l-istrateġija tal-Ewropa 2020. Ix-xogħol importanti tal-Kummissjoni jista' jkun tajnuna f'dan ir-rigward biex nelħu dawn l-anijiet Però llum hemm ħafna atti leġislattivi li għadna ma temmejniehomx, iżda nistgħu ngħaddu minnu fih għal qafas finanzjarju multianwali li jmiss ġifiri mill-2014 sal-2020 b'ottimizmu. Il-budget tal-Unjoni Ewropea jirrappreżenta madwar 1% tal-GDP, il-prodott gross domestiku meħtieġ u jista' iqis ukoll miżuri finanzjarji li huma barra mill-qafas finanzjarju multianwali. Barra minn hekk hemm investimenti għal perjodu finanzjarju li jmiss. Fil-fatt ġi allokat biljun euro li jista jikontribwixxi sabiex jisħaq fuq il-valur miżjud tal-strumenti finanzjarji l-ġodda. Dim il-kriżi tal li jista' nifaċċaw fil-futur, il-qafas finanzjari multianwali u dawn l-istrumenti jistgħu jsaħħu l-impigi, jistgħu jsaħħu l koezjoni soċjali, etc. U għalhekk il-finanzjament tal-budget tal-Unjoni Ewropea dejjem aktar importanti speċjalment meta tfaqqa kriżi. Għaliex, għaliex ħafna drabi l-istati membri minħabba l-krizi jkollhom politiki finanzjari dejjem aktar tas sikkar ta' ċinturin. U dan huwa fatt għaliex il-politika ta' koeżjoni hija l-politika ewlenija essenzjali biex tkun tista' twassal finanzjamenti għall-Istati membri u anke biex tkun tista' tagħmel promozzjoni għall-iżvilupp. Il-fondi strutturali u fondi ta' investiment mhix propju f'dan il-an, f'din id-direzzjoni, għaliex il-politika ta' koeżjoni dejjem tibbaża dejjem aktar fuq l-appoġġ tal-infrastruttura u tal-investimenti produttivi u f'ħafna każijiet ta' stati membri differenti bħal dak f'pajjiżi il-Greċa il koezjoni politika huwa strument importanti u għodda sabiex tkun tista' tippromovi u tattira investimenti privati. Ir-riżorsi tal-fondi strutturali u id-daqs tagħhom ta' bħalissa tippermettilna biex ikonna biżejjed illa fil-xol tana, fil-finanzjamenti tagħna biex iwettquhom ir-riżultati li nixtiequ. Aħna f'dan il-qafas nippruvaw nagħmlu sforz sabiex ikun hemm qafas adegwat sabiex bekk nkunu nistgħu nilħqu lanijiet ċari għall-iżvilupp hekk kif huwa mitlub mir-regolamenti. Biex bekk niġbru l-fondi flimkien, nikkonċentrawhom flimkien u bekk ikonna riżultati li jetuna l-frott. Dan kollu ovvjament tamluħ bid-dialogu fuq livelli differenti sabiex inkunu nistgħu niksbu riżultati li tista' tkejjilhom u li jkunu effettivi. Aħna minna tagħna ħanamlu l-almu tagħna sabiex naslu għal kriterju ta' addizjonalità għaliex dan huwa kriterju importanti biex ninvolvu l-istati membri kollha fil-programm. Fir rigward il-koezjoni ħanamlu l-isforzi kollha meħtieġa sabiex kemm jista' jkun intemmu l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni sekondarja. Dan permezz tal-atti delegati b'kollaborazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Eżekuttiva. Barra minn hekk il-Presidenza tagħna ser tagħmel sforzi sabiex malar kemm jista' jkun il-Kunsill il-Parlament ikun jistgħu jadottaw il-qafas il qafas ta' solidarjetà. U ħanaħdu kollaborazzjoni mal istituzzjonijiet differenti u l-entitajiet differenti tal-Unjoni Ewropea biex dan ix-xogħol nagħmluh. Biex nagħlaq, Aziza President, nixtieq nirreferi għal numru ta' eh, wirjiet li se tagħmel il-presidenza tagħna. Ħajkun hemm bosta laqat, per eżempju laqa tal-grupp ta' ħidma, grupp ta' azzjoni fateni, propju li ser isseħ f'April, imbagħad ser ikun hemm laqa li ser isir dejjem fateni dwar il-politika għal mediterran is-sitta sa 8 ta' frar, imbagħad hemm meħsub programmi ta' laqa oħrajn ta' bosta gruppi ta' evalwazzjoni dejjem fateni. Nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità li tajtuni biex nitkellem qudiem din l-udjenza, udjenza tant importanti u nittama li s-sena id-dieħla tkun sena importanti għall-Unjoni Ewropea mexin lejn l-elezzjonijiet Ewropej u ħafna ċittadini Ewropej ħajmorru jivvotaw u għalhekk irridu nkomplu nimxu fitri triq li twassal biex l-Ewropa tkun aktar b'saħħitha kemm jista' jkun. Ewropa li jkollha iktar postijiet tax-xogħol. Kif ukoll li tkompli twessa l-ambitu tal-drittijiet tal-bniedem u id-demokrazija u x-xogħol. Grazzi. Grazzi ħafna ambixxatur. Issa nad il-mikrofonu lill-Kummissarju Han. Jekk jogħġbok. Grazzi Danuta. Signori. Jien nixtieq nilqakom il-koll għal din is-sessjoni u naħseb li din inizjattiva verament tajba biex ikonna dan l-iskambju ta' opinjonijiet bejn il-membri tal-Parlament Ewropew u l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Jiena tajt ħarsa lejn l-iżvilupp tal-pożizzjonijiet tal-Parlamenti Nazzjonali fuq din il-leġiżlazzjoni. Pożittiv pjuttost minn 168 sa' fl-2007 għal 663 fl-2012 u dan juri li l-idea ta' sussidjarjetà edha taħdem fil-prattika. Huwa kunċett li kull ma jmur qed jintuża b'intensità kbira mill-Parlamenti Nazzjonali u din aħbar tajba. Sta fl-istess ħin xi kultant jintqal li l-proċess huwa wieħed daqsxejn kajman. U x'inhu l-każ? huwa xorta minnu li demokrazija tirrekjed il-ħin għax permeti li kulħadd ikun jistajħu sem mingħajr distinzjoni u differenzi ta' xejn. U din hija xi ħaġa li għandna nilqaw u nisfruttaw. Għalhekk nixtieq nirringrazzjakom għall-involviment tagħkom il-koll. Il-kellima ta' qabli diġà tkellmu ħafna fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet wara sentejn ta' negozjati intensivi li għalihom nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Danuta Hubner u r-rapporters u anke l-presidenzi vari, nemmen li kienu ħamsa fil-fatt presidenzi li kienu involuti, nirringrazzjom il-koll tal-li waslu għal konklużjoni dawn il-negozjati. Issa għanna 325 biljun euro rridu niddeċidu kif ħanużawhom dawn il-flejjes. Ġala darba din hija somma tant kbira naħseb li naħseb Naħseb li importanti li nirreflettu ftit biex nieħdu ftit ħin qabel nieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Stajna nibatu riforma li probabilment ser tkun l-ikbar riforma mill-ħolqin tal-politika reġjonali fis-sittinijiet. Imma riforma bħal dik kienet waħda meħtieġa li xkenna nagħtu tweġiba għall-iżviluppi li saru. Għal grazzja talla f'dan il-mandat irnexxienna naddu din ir-riforma. Is-Sinjura Hubner issa hija President tal-Kumitat tal Reġi imma kienet preġeċessur tiegħi bħala Kummissarju u mitħla sowt ta' dan is-suġġett. Nixtieq nirringrazzja personalment għall-appoġġ kollu li tatni, speċjalment appoġġ morali. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Parlament Ewropew li għall-ewwel darba qabel li kun jista' jaqqad ċertu riżorsi għal miri differenti, miri li huma stabiliti fit-Trattat ta' Lisbona, vinkolanti għall istati membri l-antiki u eh, mandatorji għal dawk li daħlu l-aħħar fl-Unjoni Ewropea. Ma fl-aħħar mill-aħħar l-istati membri kollha huma vinkolati minn dan il-ftejim. Allura eja najdu li l-politika reġjonali hija fil-qalba tal-politika Ewropea li neħtieġu li kunem hemm finanzjament xira għaliha u li kunem hemm miżuri ta' kumpanjament biex tkun tista' tuża din il-politika b'mod xira. Bekk nkunu nistgħu nimplementaw l-istrateġija tal-Ewropa 2020. L-idea hija waħda tajba ħafna Iżda fil-prattika hemm 28 stat membru u vera ibes li tifhem li kulħadd qed jitkellem vuċi waħda l-istess entużjażmu. Għaldaqstant tkun ħaġa tajba illi nimxu lej dawn l-anijiet tal tal-Istrateġija l-Europa 2020 f'dawn ir-raġuni kollha 274 fil-fatt. Ħantikom eżempju ta' dan. Waħda mill-miri tagħna hija li nżidu l perċentwal tal-enerġija li tiġġedded b'20% sas-sena 2020. Nixtiequ nżidu l-effiċjenza fl-enerġija ukoll. Jekk nieħdu dan bħala mira, din mhix xi ħaġa dovuta għal klima globali, avolja kważi ekku, imma ma affarijiet oħrajn li rridu nqisu fl-istess ħin li xorta waħda huma importanti bl-istess mod. Jek ta' tiħarsa lejn istruttura tal-kummerċ fl-Ewropa u l-bilanċ tara li fl-2012 fi servizzi biss tista' tara li l-Ewropa kellha surplus ta', ta madwar 315 biljun euro. Dan flus zejda, iżda peress li aħna dependenti fuq ir-riżorsi naturali, żejt u l-gas, dan is-surplus imbidel għal deficit ta' 105 biljun euro. Unistaw nistgħu naraw għalhekk li hemm perspettiva finanzjarja f'dan ir-rigward li m'għandniex ninsow hija l-punt l-aktar dajjef tal-Unjoni Ewropea. Ċarru tonta tinkun għax id-dipendenza tagħna fuq il-kombustibbli ġejjin mill-fossili huwa propju id-djufija tagħna. U meta tara li l-Ukrajna tafaċċa l-problemi, faċilment intabaħ xinija l-problema jekk tkun dipendenti fuq il-dawn il-kombustibli ġejjin mill-fossili u għalhekk tajt li lan politiku huwa li aħna rridu nibdlu l-affarijiet. Min tal-inqas għaliex aħna m'għandniex il-barka li ikonna ammont kbir ta' rizorsi naturali tagħna stess, għalhekk irridu niżguraw li nikkumpensaw għal dan in-nuqqas li għandna fl-Unjoni Ewropea u nagħmlu użu aħjar tal-enerġija li tiġġedded. Però rridu nifukaw aktar fuq iż-żoni rurali iktar mill-żoni urbani u nifokaw aktar fuq l-effiċjenza tal-enerġija per eżempju li namlu manutazzjoni tal-bini biex ikunu aktar effiċenti fl-użu tal-enerġija, ma dan għandu konsegwenzi u impatti differenti u importanti fuq il tagħna u il bilanċi kummerċali. Itejjeb ukoll il-qada tagħna fir-rounds internazzjonali tal-kummerċ għax inqas ma nkunu dependenti fuq oħrajn iktar nkunu b'saħħitna biex nkunu nistgħu nappellaw għal dak li nixtiequ nibdlu. Ġifri kollox ħaġa torbot moħra. L-Orizzont 2020 huwa eżempju ieħor. L-anijiet tar-riċerka, il-metalli rari, il-minerali rari, huwa eżempju ieħor fejn aħna interdependenti dawn huma importanti għat-teknoloġiji tal-semiconductors. L-Ewropa ma tistax titlef il-rwol meċċej tagħha bħala ċentru industrijali. Imma jekk aħna niġu imġela li nserħu fuq ħaddieħor għal dawn il-metalli rari, allura aħna nkunu vulnerabbli ħafna wkoll. X'inhi tweġiba tagħna għal din il-problema? It-tweġiba tagħna hija li ntejbu t-teknoloġija li tippermettilna bekk li naqsu il-metalli rari li neħtieġu nimportaw. Jew inkella niżviluppaw materjali ġodda jew sintetiċi li saħħaħ l-indipendenza tagħna jew inkella materjali li jippermettunna biex niproduċu prodotti ġodda oħra. Ma dawn huma miri li nistgħu niksbu jekk nisbdu ħabel wieħed flimkien biss. Għalhekk il-politika tal-iżvilupp reġjonali hija politika marbuta sfiq mal-Orizzont 2020. Anki il-moviment Hiles huwa importanti. Qed naraw flussi migratorji fl-Ewropa li l-iktar nies li għandhom ħiliet, l-iktar li huma marfa fis-soċjetà qed jitilqu mill-Ewropa. Ejja nieħdu l-Litwanja pereżempju, iktar minn 10% tal-popolazzjoni tal-Litwanja emigrat midħul tal-Litwanja fl-Unjoni Ewropea. Fejn marru dawn in-nies? Ir-Romanija jekk mistejjer żball tilfet żewġ miljun ruħ oħra li marru f'pajjiż oħrajn biex jgħixu u jaħdmu hemmhekk. U allura ejja nibdlu dan il-fluss eh, ċiklu tajjeb ta' moviment ħieles. Allura rridu nikkonċentraw aktar fuq suġġetti tematiċi biex nkunu nistgħu naraw li nistgħu nwettqu l-anijiet Ewropej tagħna hemm il-kondizzjonalitajiet ex ante li rridu jkunu effettivi biex niżguraw li l-flejjeż disponibbli tassow ikun jista' jintuża. Irid ikun ċar x'inhu lan tal-fondi għal xiex qegħdin hemm u dan huwa żvilupp importanti fir-rigward il-kwalità. Kifet hemm 274 eh, reġun fl-Ewropa u f'kull reġun irrid ikun ċar u tont x'inhuma il-punti pożittivi u dawk negattivi, x'inhuma l-punti b'saħħithom u dawk dajfa fiex għandhom jinvestu. Dawk il-pajjiżi li għandhom fondi għall-infrastruttura, per eżempju għat-trasport, jarfu dan ma nkunux qed nħarsu aktar lej proġetti individwali fil-futur, xorta nħarsu lej proġetti imma mhux iżolati, nħarsu aktar lej strateġiji memuża ma dawn il- proġetti għax irridu trasport bil-ferrovija, bit-triq, bl-ilma, bil-portijiet, aeroporti, kollox li jkun maħluq f'netwerk integrat ta' trasport. Rridu nkunu ċari jekk l-investimenti u miex bżon jużi jew le, u miex għaqlin jew le. U għalhekk il-prinċipju huwa li l-investimenti segwi strateġija u mhux bil-kontra. Mill-ġdid nixtieq nirringrazzja lill-Parlament mod ġenerali u anke l-Komitat Reġi mod partikolari tal-li saħqu fuq il-preservazzjoni tal-limiti massimi għal riċerka anki għall-efficienza tal-enerġija, l-efficienza ambientali u li hemm ċertu rizorsi li rridu jintużaw għal ċertu investimenti. Biex nala għandi talba aħarija għalikom speċjalment meta nqis li hawn ir-rappreżentanti nazzjonali hawnhekk. Din it-talba għandha x'taqsam mal-implementazzjoni. Aħna qed ninnegozjaw fuq l-implementazzjoni u l-programmazzjoni bħalissa. U hemm talba għal flessibilità li tfetx darba wara l-oħra. Xi kultant donnok ikollok is-sensazzjoni li l-flessibilità tintuża bħala kelma sabiħa biex tkun liberu minn kollox jew liberu li tagħmel li trid. U aħna prezentajna diġa għafas varjat fejn il-pajizi u r-reġuni jistaw jaraw huma għafas ser jimplementaw ta' dak li aħna prezentajna. Madana kollu nistaw naqdu biss skont il-ħtiġijiet, skont dak li għanna, ma nistawx namlu rekwiziti għat-tapposta għal kull pajis jew reġun, nistgħu naħdmu bir rizorsi li għandna biss u hekk se nagħmlu, iżda biex naħdmu b'dawn ir rizorsi neħtieġu nisħu illi r-regoli irridu jkunu osservati minn kulħadd. Għaliex huma dawn il-miri pan-Ewropej li qed jiġu perikolati hawnhekk u rridu niksbuhom dawn il-miri Ewropej. U fl-aħħar mill-aħħar Dan jiġi fl-interess ta' minnaħalla 16 fl-Unjoni Ewropea. Irridu nuru li ċittadini tagħna li l-fondi tagħna tinvestuhom mod effettiv u sostenibbli. Grazzi. Grazzi tassew il-Kummissarju issa ngħaddu għal iż-żewġ kollegi, żewġ rapporters mill-Parlament Ewropew, l-ewwel is-Sur Van Nistelrooy, is-Sur Olbrich. U ovvjawnek ħankun daqsxej brutali mandkomx aktar minn ħames minuti fl-intervent tagħkom. Grazzi tassew Sinjora Hubner, Kuntent ħafna li qed raħmistax il-kollegi li qegħdin fil-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali sabiex jagħmlu skambju hawnhekk tal-femiet. Qed insemmi dan l-aspett għaliex ta' bilħaq kellna dibattitu fundamentali fil-Parlament. Kien hemm xi wħud li qegħdin jgħidu madwar ħames snilu għandna nkomplu naħdmu fuq il-politika ta' koeżjoni kif inhi. U għalhekk aħna qegħdin nilqgħu kull reġjun jew inkella natu l-flus li l-aktar partijiet fuqra fil-suq komuni sabiex bekk jitejbu li l-lom infusom. U rizultat ta' dan id-dibattitu wassal biex illum għanna politika ta' kohezjoni riformata għat territorju kollu kemmu. U mux biss għal reġjuni l-aktar foqra imma għanna taħlita sħiħa. Għawnek qed nitkellmu fi żmien ta' kriżi fejn aħna għandna ħafna qat. Ċifri verament toljien bosta mill-pajizi ta'kom li għalek jeħtieġu tweġiba. Jitiġu tweġiba ġdida u fil-fat aħna konna din nerġaw nasbu mill-ġdid il-prinċipji. U l-aktar mbiħet minna huwa importanti huwa l-aspett ta' solidarjetà. Il-partit l-aktar onja fl-Unjoni Ewropea u għanna partit oħra li din jiżviluppaw. Kif qalet il-Kummissjoni aktar kmini hija xaġa inaċċettabbli li ċertu partijiet mill-Unjoni Ewropea nistaw najdu edin jittilfu l-aħjar persuni fil-popolazzjoni tagħhom, l-aktar persuni bħiliet, u daw mhux qed l lura l-valur li jkunu kisbu mill-edukazzjoni tagħhom stess. U għalhekk il-politika nistgħu naraw li mxet taħdem tajjeb. il portugol per eżempju, bħala eżempju, għandha aktar għandak tar toroq mill-Ġermanja u ħafna ħafna persuni qed jitilqu jħallu l-pajjiż. U għalhekk aħna rridu niddefinixxu mill-ġdid il-politika. Mbagħad aspett ieħor. Aħna rajna li għalkemm aħna wedna ħafna affarijiet sbieħ anki rigward l-istrateġija ta' Lisbona biex namlu l-Ewropa l-aktar kontinent kompetittiv u l-aktar eh, avanzat dak li ju edukazzjoni u teknoloġija, din l-istrateġija ma ħadmitx għaliex ma kienx hemm eh, ownership ta' din l-istrateġija. Fl-2005 kien hemm evalwazzjoni, però din ħadd maħda bis-serjetà. U għalhekk aħna rridna nerġgħu nirriflettu dan l-approċċ fuq bosta livelli u jekk l-Ewropa verament tkun għaqlija aktar tajba l-ambjent u sostenibli u tixtieq li l-popolazzjonijiet tagħha jaħdmu jrid ikun hemm impenn ġdid kemm fuq livell reġjonali, fuq livell nazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea. Dak huwa fil-fatt li sar f'dan l-approċ ta' sħubija fejn aħna ħaddanna dan l-aspett ukoll fil-regolamenti ġodda. Aspett ieħor. Aħna kellna bżonn 80 trialogu din kienet ħaġa tajba però għaliex l-istati nazzjonali, per eżempju sena ilu, ma kienux preparati biex jaħdmu bl-istess mod, għalhekk huma ħassew li l-affarijiet forsi setaw jibqaw mixin kif kienu. ċfri jirċivu l-flus, il-pakket ta' flus, li ġi miftijem u jgħamlu l-affarijiet kif ifet li l-om. Pero aħna ridna li kolna agenda oħra. Skont dan il-skont it tema u ċertu pen. Aħna ħejna dawn il ftejmiet ta' sħubija, dawn ser ikunu hemm għal seba' snin li jmiss, u ma ser jresqu l-istrateġija tagħhom, l-approċċi tagħhom. U għandna wkoll l-aspett ta' speċjalizzazzjoni għaqlija, smart specialization. Dan huwa kunċett ġdid li ġie introdott b'storja twila wara. Għaliex bosta reġjuni u stati kellhom ukoll l-istrateġija ta' innovazzjoni tagħhom. Però illum wara trattat tal-Lisbona u wara li laqgħu koeżjoni territorjali, aħna ridna naqdu flimkien reġjuni li jinsabu f'min ta' quddiem f'ċertu attivitajiet, pereżempju nanoteknoloġija, il-karozzi, jew xi ħaġa oħra biex naqduhom ma' inizjattivi f'partijiet oħra fl-Ewropa u anki naqdu l iżviluppu r-riċerka, l-edukazzjoni, prassi tajba fil-kumpaniji tagħna u għalhekk l-ispeċjalizzazzjoni għaqlija għanda kondizjonijiet eksante u resaqnijom qabel l-istati membri kun jistaw jibdew jaħdmu fuqhom sabiex bekk. Il-temi u l-proġotti u l-laqda ta' attivitajiet, il-numru ta' attivitajiet li qed issiru fil-pajjiż dawn l-iżviluppi kun jistgħu jiġu maquda fl-imkien. Kif għatilkom aktar kmin, l-istrateġija ta' Lisbona falliet U għalhekk hawnhekk fiħdan dan din il-Kamra mal-Parlamenti Nazzjonali qed nistidnukom biex titlu f'dibattitu mal-Gvern Nazzjonali tagħkom. Dan huwa neċessarju għaliex din ma tistax tkun xi ħaġa fuq livell ministerjali jew ministru waħdu, din tittiġi mħejja fl-imkien mal-reġjuni, mal-ibliet, mal-universitajiet. U marbuta mhux biss ma' daw il-ħames fondi li għandna f'dan ir-regolament manki riċerka ta' Horizon 2020 kif ukoll il-programm Life, kif ukoll żvilupp ekoloġiku. Mela permettu li nikkonkludi. Għana konna qed nippruvaw nifmu x'tip ta' politika ġdida kienet meħtieġa. U dan irrid isir fis-snin li ġejjin. Forsi dan huwa bidu tad dibattitu, forsi s-sena l-ġejja u s-sena ta' wara mbagħad aħna nkunu rridu nippuntaw subajna lejn dawn l-iżviluppi li qed siru u naraw kol x'inhuma r-riżultati ta' politika komuni aktar immirata, aktar maqsuma. Din il-politika ta' koezjoni jekk għandha tkun. Grazzi. Issa nagħti l-kelma il-Jan Olbrit bħala rapporter fuq il-Fond Reġjonali. Kieċbok. Għandek 5 minuti wkoll. Iva, grazzi tassew, Signor President. Fil-qosor, inti intom il-leġizlaturi u aħna leġizlaturi wkoll. Aħna qegħdin eh, naħdmu b'istrumenti differenti għaliex hawnhekk aħna qegħdin naħdmu fuq ir-regolamenti. Kif intom tafu, il regolamenti jidħlu fis-seħħ fuq il-livell nazzjonali minar lebda implementazzjoni. U għalhekk aħna għandna bżonn kooperazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali għax wara kollox il-Parlamenti Nazzjonali mhux kienet ikunu qed iħejju eh, tip ta' eh, taħriġ għal dan il-regolament. Kif ta' l-politika ta' koezjoni għandna il-CPR, għandna il-REACH u il sur Van Nistelrooy Wieħed mir rapporters ta' CPR u s-sur Bossenari li jatawna l-font ta' koezjoni u jiena wkoll. u anki għal kooperazzjoni territorjali. Issa l-IRDF mela permettu li nisħa ftit elementi mit-test li ser ikun ferm importanti biex jiġi implementat eh, mill-istat f'stadji differenti u livelli differenti. L-ewwel qed aħna qed nintroduċu tliet reġjuni differenti. Mhux ġifri reġjuni amministrattivi imma il-NATS level 2 dawn it-tip ta' reġjuni. Aħna eh, ġifieri qed nirreferu għal aktar reġjuni iktar żviluppati. Dan huwa importanti għal uħud mill-istati membri u fil-fatt għandna reġjuni li qabżu minn dawk li huma l-inqas żviluppati għal dawk li huma aktar żviluppati u anki qabżu it-tranzizzjoni. Ir-reġjuni kollha li kellhom ikunu eh, reġjuni li qed joħorġu minn din it-tranzizzjoni, pereżempju bħal Ġermanja, u issa huma aktar żviluppati. Jiġifieri aqraw it-test breqqa għaliex Kollox jiddependi mid definizzjoni tar-reġjun, hemmhekk hemm rekwiżiti differenti għal kull reġjun. U għalhekk meta aħna nitkellmu dwar reġjuni differenti u tip ta' konċentrazzjoni tiddependi fuq tip ta' reġjun. Għandna konċentrazzjoni differenti. għanna konċentrazzjoni differenti ta' l-sviluppati, dawk ta' transitu, dawk l-aktar sviluppati. Per eżempju, Varsovia, Varsavia fil-Polonia Emmek għanna reġjuni li kienu ħerġi minn ċertu tranzizjoni un bat għaddew għal l-aktar zviluppali, zviluppati. Ġibri għawnek għanna konċentrazzjoni differenti minn 50% ta' għal 80% ta' konċentrazzjoni. Jew kella kellna żewġ anijiet partikolari bħal innovazzjoni, l-ICT, l-SMEs, u anki effiċenza tal-enerġija jew kella missjoni baxxa. Aħna użajna l-limiti minimi għall-effiċenza tal-enerġija għal kull tip ta' reġjun. L-inqas sviluppati, per eżempju 12% tal-fondi, pero jekk dan ikun parti mill-politika ta' koeżjoni din tista' tkun aktar għolja Bl-eċezzjoni ta' tranzizjoni ġdin kun 15% u għall-aktar żviluppati 20%. Dan huwa importanti għaliex dan il-perċentwal jista' jiġi definit mill-ġid fuq livell nazzjonali. Dak li ferm importanti huwa it-tip ta' investiment li ser ikun mbagħad eleġibbli. Fit-test aħna eh, inna naħdmu sentejn fuq it-tipi differenti ta' investimenti ser ikunu eleġibli mux għot nidħol fid-detta għax kull mandi ħames minuti, però jien naħseb li huwa ferm importanti li naqraw birreqa test u naraw ukoll nalmu l-istati membri kif interpretaw it-test ta' leġislazzjoni fuq livell Ewropew. Zbalji fl-interpretazzjoni ta' l-eligibilità ser joħol u bosta problemi fil-futur U għalhekk aħna konna din naħdmu bisħieħ. L-aħħar element tijaj u l-orientament kontra il-kwistjoni urbani. Unek qed nitkellmu dwar azzjonijiet sostenibli fuq il vellu urbana. Unek għandna 5% tal DF b'rekwiżiti speċjali. Il-kwistjoni tal-ITI huwa il-metodu l-ġdid li ser jiġi użat għal dawn il-fondi. U għalhekk Dawn huma l-aktar elementi importanti għal politika ta' koeżjoni u għalhekk aħna temmejna dan ix-xogħol l-aħħar kumment għax għandna problemi dwar dan il-leġiżlazzjoni fuq livell Ewropew fil-politika ta' koeżjoni hija verament dettaljata mhuwiex il-klim fil-vojt tal-Ewropa biex ngħidu hekk, però hawnhekk qed nitkellmu dwar dettalji konkreti, tekniċi, u għalhekk għandna bżonn interpretazzjoni ċara ħafna sabiex bekk nevitaw żbalji fil-politika ta' koeżjoni. Grazzi. You uh, very much. I will now open the floor. Issa ser niftaħ id-dibattitu. Nixtieq nitlob il daw kollha li verament jixtiequ jitkellmu biex tagħmlu hekk issa sabiex bekk aħna nkunu nafu kemm irridu nallokaw ħin għal kull intervent. Ġifiri, jekk inkunu nafu kamanna kellima li xtu jitkellmu f'dak il-kas inkunu nistaw inqasmu l-ħin aħjar u jekk hawn membri tal-Parlament li xtu jitkellmu wkoll nagħtuhom il-kelma. Għanna s-sur Pilkru Huberg mill-Awstrijak jogħġbok. Grazzi tas Signor President, jina ninsab hawnhekk. Grazzi. Jiena naħseb li diskorsi li smajna verament kienu interessanti, na wkoll nishtiq nati l-odwa il-war nofsinhar tajb il-Kummissarju, grazzi tal-li stedintu fostkom il-Parlamenti Nazzjonali. Hawnhekk nixtieq nisħaq eh, dwar l-opportunitajiet li dan kollu qed ifisser f'termini ta' xogħol u anke biex intejbu l kompetitività tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissarju semma l-enerġija rinnovabbli Pero jiena xtaqt li kienem kwestjoni toħra li kienu jiġu koperti bħal per eżempju punti marbuta mal-krizi, aħna smajna u kol dwar il-toroq fil-Portugal. Nistantikom u kol eżempju mill-Greċja, 30.000 persuna, zazua, għet imorru l-ura f'żoni rurali, sabiex joħol u proġetti fuq skala zaħira. U jena naħseb li proġetti zaħr Eh, imprizi ekonomiċi żgħar huma punti li jena nixtieq nitkellem favur, u aspetti favorevoli ħafna, għaliex għallanijiet ta' investiment, dak li aħna nixtiequ niksbu u li jkollna aktar raġunament, ġifri wieħed pereżempju jagħmel użum mill-bidja għandna għat oli ħafna U għalhekk dak li hu implementazzjoni u diskussjonijiet dwar ftehim ta' sħubija jina unek nishtiq nitlob il-Kommissjoni biex tevalwa l-effett fuq l-impjek. u li kon evalwazzjoni kwantifikata ta' dawn ta' din l-implementazzjoni, x'tib ta' impatt se kollha fuq il-bqija ta' ċittadini u din hija kwistjoni rridu nieħdu konsiderazzjoni sa bħala rwol ta' parlamentari. Jina ħadd il-messaġġ, nirringrazzjakom. Issa bħala membru tal-Parlament u anki attiv fuq eh, entità reġjonali nista' ngħidilkom li verament mhuwiex faċli li in nikopera u kol ma l-ministeri fuq livell parlamentari u anki niksbu l-informazzjoni neċessarja li konna bżonn. Proġetti ta' sħubija mill-inqas għal-menu għandhom jiġu diskussi u adottjati fuq livell parlamentari. Jina sepp dan kien ikun possibbli anki għal partijiet interessati fuq kull livell. Sfortunatament però dan qatt ma kien il-każ, dan ma seħx ma nafx jekk il-Kummissjoni għandi xi proposti f'din id-direzzjoni, jekk iva aħna verament inkunu kuntenti kif nistgħu nkunu aktar involuti b'mod attiv. Issa nagħti il-kelma lis-Sur eh, Lukas, Sinjura Lukas. Grazzi tassew, grazzi tal-istedina tal-li tal-ġina fostkom illum tajb li namlu skambju dwar dawn il-kwistjoni tanki ma' kollegi minn stati membri oħra u qabel ma' nibda bid diskorsi għan nixtieq nisħaq fuq punt partikolari. Fil-Parlament Olandiż normalment natu lil mistidna tana biex jitkellmu tal-ewwel. U nixtieq ningrazzjak tal-li inti għamiltinna l-istess ħaġa tajtna l-opportunità li nitkellmu. Tajb li natu din il-possibilità wkoll f'kumitati oħra u anke biex inħeġġu lil kollegi tiegħek sabiex il-mistiedna mill-istati membri jitkellmu qabel il-Parlament membri mill-Parlament Ewropew. Il-Parlament Olandiż normalment huwa sodisfat dwar il-riżultati tan-negozjati fuq il-politika ta' koeżjoni, il-pakett jexħet l-attenzjoni fuq innovazzjoni u żvilupp u anki skambju ta' arfien. Dawn mal l-affarijiet li huma meħtieġa biex l-Unjoni Ewropea sir aktar kompetittiva u dan għaliex il-gvern tagħna ħeġġeġ ukoll biex ikun hemm tnaqqis ta' koez fondi koeżjoni ta' bidja u jisaħħaħ l-investiment fl-innovazzjoni, ir-riċerka u l-edukazzjoni. Għalek, numru ta' parlamentari jħedu gost li basta mill-budget qed jixet l-attenzjoni fuq dawn l-aspetti ta' innovazzjoni u użu aħjar tal-fondi strutturali. B'dan il-mod ir-rabta bejn iż-żewġ oqsma ta' politika qed issir. Reġjuni madwar l-Unjoni Ewropea jistgħu jsaħħu l-arf il-tkabbir taħma bazi ekonomika. U jina nishti u koll nirringrazzja li kollegi tija jissur Van Nisteroj tal-li kisbu dan kollu fil-proċess ta' negozjati estensiv li wasal dan ir-riżultat. Il-politika ta' koeżjoni għandha jkollha lan li toħloq opportunitajiet u mhux eh, is-saħħa id-djufijiet u għalhekk il-Parlament jemmen li l-fondi strutturali għandhom jitnaqsu aktar mill-li hemm bħalissa. Aħna kuntenti wkoll bil-riżultati u il-kondizzjonalitajiet makroekonomiċi li nsibu f'din il-politika. Grazzi. Thank you also, thank you very much for respect. Grazzi tassew, grazzi tal izammejt mal-ħin. Issa nixtieq nagħti l-kelma lill mistiedna tagħna mill-Portugal lil Sur Costa Neves. Grazzi tassew, Sur President. Lodwa tajba li kulħat. Jina nilqa dawn l-inizjattivi li jġibu fl-imkien parlamenti nazjonali u anki il-Parlament Ewropew fil-Parlament Portugiż aħna segwejna il-negozjati komplessi u segwejnihom mill-qrib u kontenti ħafna li qed naraw dan il-qafas multi li ġi adottat dawn l-ħarġemat. Jien naħseb li hija ħaġa tajba li nsibu mod kif aħna eh, nibdew naħdmu, nħadmu din dan il-qafas. Issa sabiex nagħmlu hekk, tajb li nagħmlu hekk mill-aktar fis possibbli. Dan għaliex il-qad dejjem qed jiżdied mod partikolari fost iż-żgħażagħ hemm sitwazzjonijiet anki ta' faqar li dejjem qed jiżdiedu madwar l-Ewropa u da mhuwiex kompetibbli mal-viżjoni tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk jiena naqbel mal-priorità għal tkabbir u anki għal aktar ħol intampik. Għalhekk il-messiġġ li jina nista' ngħaddilkom u li aħna irridu morru l-lin mill-fażi ta' adozzjoni għal proġett individwali Pero rridu namlu l-affarijiet kif suppost u anki f'waqthom. Mhix ħaġa aċċettabbli għal programmi operattivi biex jitlu fis-seħ fl-2015. Dawn iridu jibdew fl-2014. Il-finanzjament irid jiġi assikurat u għalhekk iċ-ċittadini irridu ukoll iħossu l ta' dawn l-inizjattivi u essenzjali dan isir dan il-mod u jien inħoss li għalmenu aħna kontenti li nipparteċipaw u li namlu dan is-seħ b'dan il-mod. Grazzi tassew. Issa nati l-kelma l Spanja, l-Senat Sur Alarko. Grazie ħafna, President. Membri tal-Kumitat tal-Svilupp Regionali. l-ħrajn u aħna li qegħdin hawnhekk nirrepreżentaw il-Parlament Spanjol flimkien mal- kollega Antonio Manċaw tal Partit Soċjalista. U l-inkunu nistaw namlu xi riflessjonijiet f'din il-komitat dwar l-sfidi tal-implementazzjoni tal-politika eh, tal-ġejjini għal-2020. Jiena nistiden dal-komitet, dal-komitat u l-president tiegħu li kunem iżjed laqat, iżjed frekwenti. Xin kunu nistaw nifukaw fuq elementi konkreti. Eh, nħabba li għandi ftit ħin eh, jiena nixtieq nagħmel referenza għal reġuni ultra periferiċi. Jiena nirreprezenta raġun bħalda u trattament speċifiku għal dat tip ta' reġun għandu jkun eh, rizultat ta' ekwilibrju bżon eh, oġġettiv ta' dak li għandu bżon reġun ultraperiferiku. Jena nishtiq nam referenza għal konċetta ta' eh, koezjoni ultraperiferika, ġifiri da' mux xie beneficju li għetnatu għom ma' bżonnijiet oġġettivi. U l-ekonomija soċjali wkoll, il-reġuni ultraperiferiċi eh, eh, mux nitkellmu dwar ekonomija soċjali eh, naħseb li huwa importanti li konklużijiet taħna nitkellmu dwar li nejnu l-ekonomija soċjali fil-moment li qed nejxu għax dan huwa koerenti mal-orizzont 2020 għax wieħed mill-punti li zed importanti huwa l-faqar u u ta' esklużjoni soċjali li għanna 20 miljon ċittadin Ewropew qed jiffaċċa. Għalhekk jiena ġa nitlob li nieħdu ħsieb lil daw raġuni ultraperiferiċi, koeżjoni ultraperiferika eh, u mhux benefiċċji u impenn minnaħa tal-Kommissjoni manki minn dal-Parlament mal-l-orizzont eh, 2020 u li nipromuvu l-ekonomija soċjali. Now I would like to give the floor to Sissa nixtieq nagħti eh, l-kelma l wieħed mill-kollegi tagħna fil-Parlament Ewropew is-Sur Kamarakis. Grazzi tassew, Signora President, aħna tajna ħafna attenzjoni l-interventi li saru għalek ikolli najt li is-Sinjura Han kopriet ħafna mis-suġġetti kif tagħmel is-soltu. Minn dawn id-diskussjonijiet li aħna kellna fil-passat nista' ngħid li aħna għandna l-istess konklużjoni li m'hemmx aktar koeżjoni politika. Il-koeżjoni politika spiċċat li aħna dik il-koeżjoni li aħna konna nafu, ħadd m'għadu jinteressah laqas fuq livell formali jekk ċertu reġjuni jiżviluppaw x'aktar rapidament minn oħrajn l-onorevoli Van Nisteroj, Gerger, pero inti taf eżattament ser ikunu minna u ħames snin oħra differenzi bejn reġjuni u oħrajn fiħdan l-Unjoni Ewropea, inti għamilċi xi tip ta' kalkulazzjoni. Rajna jekk il-programmi li aħna qed nitkellmu fuqhom verament u ser waslu għal koeżjoni tal-istudju xjentifiku ma sarx laqas biss jeżisti Wara kollox għaliex dawn il-programmi ser joħolqu eh, distinzjonijiet aktar kbar bejn l-istati membri. Kif qal il-Kummissarju Han, kellimna dwar l-enerġija u dwar ċertu miżuri. Pero kif ser iseħda f'ċertu reġjuni fejn għandhom eh, f'reġjuni fejn produttività baxxa. Kif nistgħu nsaħħu l-produttivi tagħhom? Mbagħad inti tkellem dwar ir-riċerka, l-industrija f'ċertu reġjuni. Però il-programmi espri u oħrajn f'dawn l-aħħar snin dawn kienu kellhom lan li jorbtu flimkien ir-riċerka mal-produzzjoni. Però dan seħ f'ċertu reġjuni f'ċertu raġuni kien hemm ir-riżorsi umani, kien hemm il-potenzjal, però reġuni oħrajn, bħal pereżempju l-Portugal jew inkella Spanja jew inkella l-Greċja, eh, dawn il-pajjiżi qegħdin imorru iktar qed jersqu l-bot mill-għanijiet ta' dan ta' din il-mira. Aħna nistgħu nħolmu, nibqgħu nħolmu ngħidu li fil-Greċja ċertu kompanji Franċiżi jew inkella Ġermaniżi ser jagħmlu investiment Pero dan l-aħħar frodi nistaw najdu li er u erba min nies. Għaliex? Għaliex laqqas bis hemm triq, it-triq kienet tgħaddi mill-mixmara, għamlet ħafna xita, hemm arar, u għalek dawn il-persuni tilfu ħajjithom għaliex ma kellhomx aktar triq minn fuq jiex jgħaddu. U għalek aħna rridu nibnu infrastruttura, rridu nibnew skej, nibnu skejjel, noħolqu infrastruttura kontra il-terremoti, naraw kif nistaw namlu tajjeb għal eh, l-faqar. Għalix inkella daw il-problemi ser jisiru aktar gravi aktar me jaddizmin. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma lill-Parlament Danis l-Sur Metinkin. Mange tak skal hej have, og tak fordi at jeg... Grazie ħafna, signora President. Grazie ħalli permettit li permettit li niġal din il-laqa. Għarri ud fra in modell vo vi er tilgod. U importanti ħafna li nibbażaw kollox fuq modell li eh, jieħu nota tar distrit rurali kollha. Anki dawk id-distretti li edin fil-pajjiżi eh, onja wkoll għax dawn qed ikollhom għandhom l-istess fidi kienu f'pajjiż fqir jew inqas sviluppat. Imma daw il-pajjiżi qed jienu jagħtu eh, jenataw lajnuna skont eh, eh, l-introjtu tal-kull persuna b'dak il-pajis. Ġifiri, ġifiri dawk li għandhom inqas introjtu jaqalaw inqas jkollhom vantaġġ kbir. Għala volja daw reġuni fid-żoni rurali tal pajzi għandhom l-istess problemi, mux ħajrċevu benefiċċji taħt dan il Jiena għalhekk nitlobkom li meta tagħmlu l-kalkulu tal-finanzjar li tagħmluha fuq bażi ta' model li jippermetti li permettew li aħna nħarsu lej il-ċirkustanzi ġenerali li nsibu f'żona rurali. Jivri model li huwa bbażat fuq il-kalkulu tal-livell ta' edukazzjoni ta' kull żona rurali, l spezzazzjoni ta' ħajja, il-level ta' urbanizzazzjoni, ħalli u elementi oħra biex din il-forma nkunu nistaw nejnu l-istati membri kollha li għandhom eh, sfidi reġjonali. Nispera li tkunu tistgħu tagħmlu hekk. Grazzi. Grazzi ħafna sam Repubblika Ċeka. Eh, naddu għal-kellim li miss eh, is-senatur Vistiċil mir-Repubblika Ċeka. Nixtieq ringrazzjar fisem il-Parlament ċek għall-istudentna għal din sessjoni u bħala membru kol tal-Komitat tas senat fuq iżvilupp reġjonali u mexxej fil-reġjun tas saċċina mhux biss il-vernijiet tagħna manki li ir reġjuni huma rappreżentati hawnhekk. Signora President, tijat li l-kondizjonitajiet eksanti huma essenzjali għalli kun hemm politika reġjonali effikaċi. Minina ħaġa li kellima oħra u kollha minn referenza għalli inkluż il-Kummissarju Hen ħan li għalli hemm bżonn jkun hemm biżejjed żmien għal kollox. Imma jiena nixtieq nisħaq fuq punt ieħor li aħna nittaqgħu mew meta nkunu nippruvaw ninnegozjaw eh, stejn ta' subija. ċerta kondizjonalitajiet ex ante huma assoċjati ma' direttivi eh, Ewropej li huma eh, trasposti għal liġijiet nazzjonali. U jekk il-Kommissjoni ma taqbilx li l-trasposizzjoni saret kif suppost, allura il-Kommissjoni tissanzjona dak l-Istat membru imma l-ewwel tikteb ittra l-Istat membru l-Istat membru jirrispondi għaliex mhux qed tagħmel it-transposizzjoni ta' direttiva u jekk l-Istat membru jirrispondi eh, vej titlob li jkun hemm estensjoni ta' deadline allura jkollna problema kif qal Surħan. U l-problema hija din. Il-Kommissjoni mandiċ skadenza biex stat membri rispondi għall-litra taħ. Allora, jekk ikollok pajis mux qed jagħmel transpozizjoni ta' direttiva, per dwar l-effettività tal-enerġija jew jew nkella dwar l-efficienza tal-bini eh, bħala kondizjoni ta' eksante ta' soċieta ma' 2016 jekk il-Stat membru jirrispondu sew il-Kommissjoni u skadenza li li eh, m'hemm skadenza biex ikun hemm komunikazzjoni kif imiss. Jiena eh, tkellimt ma' Sur Blasak, kollega MEP, u saqsejtu jekk nistgħu forsi insibu rimedju għal din id-diskrepanza ntejbu dis-sitwazzjoni Għax jekk pajjiż ikolla eh, deadline, ikolla skadenza, allura l-Kommissjoni għandha tirrispetta dak id-deadline. Jien dak li xtaqt ngħid fuq dan il-kwistjoni li qed toħloq problema importanti meta aħna nittrattaw u ninnegozjaw ftehim ta' subija, speċjalment biex insolisfaw kondizzjonalitajiet ex ante jkollna deadline tal-2016 jekk il-Komissjoni ma jkollix limitu meta tirrispondi għal dak li aħna qed nkunu tlabna ma nkunu nistgħu nagħmlu xejn. Spanja l darboħra Jose Antonio Manchado Luzano. Grazie ħafna għedin nanalizzaw il-politika ta' koezjoni taħt il-lenti ta' krizi gravi li affettwat u qed taffettwa il-territori Ewropej u ċittadini Ewropej b'forma differenti ħafna tkellimna u smajna kif għaw min qed jitilqulhom dawk li huma li għandhom li huma dekati oħrajn li qed jigwadanjawhom f'pajjiżi għanna problemi biex noqorbu lej l-anijiet tal-strategija 2020, għax din il-krizi eh, u din hija sorpriza obbligat li l-pajjiżi ta' naħat isfel eh, jitkellmu dwar eh, għat faqar l-eżilju ta' zazax smajna ġar diskors tal reprezentant Griga il-kozjoni soċjali territorjali ehm, tista' ssir biss minn dawk li jistgħu jifmu u dawk li huma li żiet qiegħed imbiegħed milli jifhem il-kondizzjonalità makroekonomika m'għandux jisu abbandonat sakemm il-gvern tal-pajjiż u tar-reġun qed jieħu ħsieb tal-edukazzjoni u l-innovazzjoni tħarriġ u żvilupp teknoloġiku kif jagħmel il-gvern Spanjol u l-maġġoranza tal-gvernijiet reġjonali il-politika ta' koezjoni huma essenzjali biex noħolqu u nibnew l-Ewropa li kulħadd irid, eh, l-Ewropa tal-ċittadini. Jekk aħna mhux kapaċi ninterpretaw il-kondizzjonalità makroekonomika li qed naħdmu taħta, id-differenzi bejnietna ħajjikbru. U għalhekk aħna nibdew mill-punt tatlu għandu nkun li ċerta pajjiżi fil-pajjiżi naħat isfel dimensjoni soċjali differenti ħafna ma nistawx nitkellmu biss fuq varjabbli makroekonomik, ma nistawx nitkellmux fuq il-żvilupp ta' żvilupp uman, fuq il-faqar u affarijiet hekk. Jekk aħna nżommu da nżommu da f'moħħna u dina ħaġa li kull ħafna għandhom daw l ideas magħhom nixtieq nsaqsi l-Kummissarju ħan jekk ħajkunx possibbli li wieħed jinterpreta l-kondizzjonalità makroekonomika forma flessibli għal dawk il pajizi tal nofsenna tal europa li huma dejjin minn dawn il kondizzjonijiet pjuttost diffiċli. Grazzi ħafna. L-Ungerija, Josef Ekesh. Köszönöm, Üdvözlöm a biztos urat is.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 nifraħ daw kollha voluti għal-vakat 35 miljon euro għal-periodu li jmiss eh, emmek nistaw noddu l-VAT u l-finanzjar nazjonali ħajtbiddel ħajmur minn 75 sa 85 fil-mija kien hemm ukoll kien hemm tnaqqis minn 25 sa 15 fil-mija l-Konstituzzjoni Nazzjonali, li mhux wisq għal dal periodu L-Ungerija hija konvinta li 60% tar-risorsi ħa jiġu użati għal rkupru ekonomiku u ħolqien intampigi kien hemm tnaqqis minn eh, erba sa disa f'ċerta reġuni u l-Ungerija wkoll hija gvernata minn l-ġisizjoni fir reġun ta' Budapest ċentrali u Departament Pest kien hemm bidla fil-finanzjar li hija ħafna aħjar issa.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 u l-Komitat Ewropew tal-Parlament Ungaru huwa kuntent ukoll li hemm titjib fil-ħarsin tal-ambjent u tal-ilma daw ħassa ħajsiru priorità. Dina ħaġa tajba li l-Unjoni Ewropea ħadde dawn l-inizjattivi kollha li ċina u l istati Uniti għadhom ma ħadux dat tip ta' inizjattivi. Is-sigurtà tal-ikel ukoll u s-sikurezza eh, tal-ikel u ma' importanti għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Għanna bżon naħdmu biex ikonna zvilup eh, sostenibla. U anki l-ħolqien eh, ta' impjiegi u l-qas ta' gwaljanza hija affarijiet li għanna nindirizzaw. Aħna għanna namlu iżjed sforzi fuq riċerka xjentifika fuq il-patents fl-Ewropa. Pajizi oħra u reġjuni oħra eh, jagħmlu dan ħafna ħjar minn aħna għandna bżonn nikkonċentraw l-isforzi tagħna kif kifat l-ekonomija Ungeriża um, rat eh, ċerta tnaqqis fil-rata ta' qad u issa qiegħda xi 9% u b'deficit ta' 3% l-gvern Ungaru qed jieħu passi bil-qudiem pożittivi r-riżultati kienu soddisfaktorji u aħna għandna preżenzjoni tajba għal perjodu li jmiss. Grazzi, Signora President. U nifilkom għal darba oħra. Thank you now from European Parliament from Romania, Iosif Matula. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur voi încerca. Naddu għal-kallimni jmiss issa, matula, niprofa ma nirrepetix affarijiet li ġa kienem referenza li jom il-pakket leġislattiv għal eh, periodu ta' programmar li jmiss fl-axħar ġi adottat il-politika ta' kohezjoni għandha tibda tiffunzjoni kemm jista' jkun malaj biex turi l efficienza tiegħu. Nagħmel referenza għal żewġ affarijiet għal zewġ punti biss L-inħossu huma importanti, specialment għal pajizi li mumiġ daqseg sviluppati fil-Unjoni Ewropea. și din raportul strategic 2013 privind implementarea programului. Raportul de progres about minia u l-implementazzjoni, il-rapport tal-implementazzjoni tal-programm ta' finanzjarju 2007-2013 eh, wieħed jasal konklużjoni li l-kriżi ekonomika u finanzjarja eh, waqfet l proċess ta' konverżjoni u anki reġġatu lura u d-differenzi bejn reġuni qed jikbru. Hekk tem periodu, periodu twil fejn il-differenzi bej il-GDP per capita u l-qad naqas l-Ewropa Evidentement il-reġuni eh, li zjed dajfa kienu dawk li sofrew l-ewwel u l zjed li sofrew. Jena nħoss li l-istituzzjonijiet nazzjonali, parlament eh, Ewropew u nazzjonali għandhom jiffokaw fuq żewġ affarijiet. L-ewwel l ftejn ta' sħubija ċini s-situazzjoni b'dak l għandu xaqsam il tejn ta' subija ma' l istati membri. Għaw suppost jibdew minn eh, jannar l-ewel ta' jannar 2014. Jinnishtiq inkun naf x'qed jiġri għaw. Il-tini ħaġa huwa li l-istrumenti alternativi eh, finanzjari għal eh, żvilupp ekonomiku żmien mm, medju u fit-tul. Dan hija ħaġa magħrufa fl istati membri, specialment fl istati membri l-ġodda, l-krizi blokkat blokkat dawn l-istrumenti alternativi ta' finanzjar. Aħna ħaġa li narfuha, ħaġa li najduwa fil- um, fil- um, istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, il-banek ġew salvati, imma daw il-banek u istituzzjoni toħra ma disposti jgħinu biex dawk il-stati membri ġodda biex jizviluppaw ekonomikament u joħorġu mill-kriżi. Jiena naħseb li huwa ukoll importanti u għandna nkunu mħazbin dwar da. il kommissjona il-Kommissjona għadha kemm ħarġet rapport li jitratta din il-kwestjoni. Il-finanzjar fi żmien fit-tul tal-ekonomija Ewropea. L-aħħar ħaġa nifraħ lil ħafna nies li kienu involuti fil-approvazzjoni fil tal-pakket L-Italja. Il-Sur Tommaso Curro. Grazie Presidente. Grazie President. Nishtiq nirringrazzja wkoll il-min organizza din il-laqa interparlamentari li tirrappreżenta okkażjoni tajba biex ngħidu x'inhija l-qagħda korrenti fuq il-kważjoni tal-politika Ewropea. Il-fondi ta' koezjoni huma kwota importanti tal-budget komunitarju u għal dan il-għan il-politiki ta' koezjoni għandhom importanza strateġika fl-ambitu tal-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea. Speċjalment fil-fażi fejn il-ħruġ tal-kriżi ekonomika u finanzjarja li tinvolvi ħafna pajjiżi u li fostom anke ra reċessjoni u din dan l-irkupru jider il-bota dawn il-pajizi. U għalek il-politika tal-kozjoni dan il-negozjati fuq il-perspettivi finanzjari tal-Unjoni Ewropea minn 2014 sa 2020 qed jaraw tnaqqis ta' 8% meta mqabbel mal-perjodu ta' bħalissa. Dan mhux punt pożittiv. Id-differenza tal-iżvilupp u konformità tal-livelli ta' ixin u tar-rati ta' tkabbir huma miri li ma tistax tiċħadhom u tistax taħrab minnhom fil-proċess ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-Italja li huwa pajjiż li għadu sissa dej diffikultà bejn il-ċentru tramuntana meta mqabbel ma' nofsinhar tal-pajjiż fuq huwa fost l-iktar kontributuri netti tal-Unjoni Ewropea jixtieq li l-politika ta' koeżjoni titqis bħala sis lini tal-politiki tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant rridu kapacità ta' impenn għal riżorsi tal-politiki ta' koeżjoni biex nwettquhom u biex nkun nistgħu niksbu dawk ir-riżultati li nistgħu niksbu. Għal daqstant huwa importanti li niddistingu dawn l-istrumenti biex nkun nistgħu naslu għal attivitajiet produttivi u nisiltuhom minn dawk li huma dedikati għall-infrastruttura għaliex eh, jaqgħu taħt kriteri differenti. Għandan il-għan il-Gvern Nazjonali wkoll qed jagħmel xogħol ta' responsabilizzazzjoni f'dak li għandux jaqsam l-awtoritajiet eh, lokali li tqisu bħala titjib ta' kif tkun tista' tonfoq il-flus. U wetta ukoll sensiela ta' strumenti li ktuhom seta' ta' sostituzzjoni jekk dak l-autoritajiet ma jkunux effettivi jew ma jkunux wet u rwol tagħhom. Il-Parlament Taljan qed isegwi dan mill-qrib anke fir-rigward l-numru limitat ta' għanijiet li rridu jintlaħqu biex ma naħlux ir rizorsi li għanna disponibli u biex kemm jista' jkun ikonna massimizzazzjoni ta' riżultati produttivi li nistgħu niksbu u anke meta nqisu żieda fil-popolazzjoni. F'dan il an hemm tħassib kbir dwar il-tħul tal- ehm, miżuri ta' kondizjonalità ex ante għal dawn il-fondi bord partikolari dawk li oppoġġu disponibilità ta' rizorsi taħt il-kriterji ta' finanze pubblika u l-makrokondizjonalità u l-fatturi makroekonomiċi. U ċar li pajis li jista' jinsab ruħu f'diffikultà fir-rigward il-miri makroekonomiċi u ta' finanza pubblika meta minħabba l-kriżi ekonomika anki li ma jkollux dawn ir rizorsi ta' politika ta' koezjoni għal ftit għal żmien parzjali. Dan jkollu xenarju negattiv makroekonomiku, joħloq ċiklu vizzjuż u jwassal għal reċessjoni li tkun diffiċli li toħroġ minna. Għal daqstant, Nittama li nistaw nerġaw lura minn dan il-punt biex naslu għal soluzzjonijiet raġonevoli u morru kontra affarijiet li jistaw jifnu il-pajizi membri tal-Unjoni Ewropea u jistaw waslu biex dak li jkun jitnaffar vizavi l-istituzzjonijiet Ewropej. Għal dan il għan nżid li il-rabtiet li diġa għedin hemm mal-patta stabilta huma element kritiku f'dan rigward Ma nixtieqx li nkomplu u iktar xkil fuq dak li jkun meta mqabbel ma dawk il-fondi li kifet diġà irridu jitqisu bħala strument ta' integrazzjoni biex jagħmel tajjeb għal dawk id-distakki li hemm li huma kbar u li għajjem ukoll il-membru parlamentari tal-Parlament Grik. Grazzi. Grazzi. Uh, we go to Latvia. Tajjeb issa ngħaddu għal Latvia, Signora Orzola uz priekšsēdētājs kundz un priecājamies par šo. Grazzi, President, aħna verament kontenti li natu il-ħsieb tagħna fuq dan ir-rigward l-ikbar sfida l-Unjoni Ewropea hija li tiżgura tkabbir stabbli tal-istati membri tagħha u ovvjament il-fondi ta' koeżjoni huma strument essenzjali għal dan il-an. Għal daqstant huwa essenzjali li nifukaw dawn ir-riżorsi u nemżuhom ma' riżultat partikolari. Ta' bilħaq wieħed jista' jifhem illi l finanzjament nazzjonali ma jistax jiġi mibdul mill-kofinanzjament biss, speċjalment tal-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea u għal budget tal-Unjoni Ewropea, imma li għandna bżonn huwa pjan ċar li jgħid kif il-budget nazzjonali jista' jappoġġa u jkun komplementari għal pjan tal-fondi Ewropej u l-pjanijiet Ewropej. Imma r ruol tal-fondi ta' koeżjoni huwa illi jizguraw illi l-iktar reġuni zviluppati l-inqas reġuni sviluppati kunu jistaw laħqu ma l-iktar reġuni sviluppati u għalhekk irridu nkunu flessibbli u nqisu l-interessi nazzjonali ta' kull stat membru u l-prioritajiet ta' kull stat membru, speċjalment f'każijiet fejn il-parlament responsabli politikament u s-soċjetà ġenerali kun qablu fuq dan. Il-Latvija ovvjament għandha problemi tagħha, iżda u rejna bil-fatti illi rnexxielna noħorġu mill-kriżi tal-2008 u l-2009 u dan għaliex stajna bil-għal nużaw il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea. Għal periodu finanzjarju li jmiss u ta' programmazzjoni li jmiss aħna żviluppajna u approvajna l-Pjan Nazzjonali tal-Iżvilupp fil-Parlament Latvjan huwa pjan ta' Zvilupp marbut mill-qrib ma' l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020. F'dan il-pjan hemm viżjoni strateġika li hija bbażata fuq analiżi dettaljata tal-ħtiġijiet l-aktar kbar u fuq soluzzjonijiet u nixtieq nisħaq li l-investimenti fl-infrastruttura huma allokati għal riżultati fuq medda twila ta' żmien u fuq żviluppi ta' medda twila ta' żmien u għalhekk nixtieq nisħaq il-ħtieġa li nqisu l-interessi nazzjonali u nittamaw li jkun hemm kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea fil-ftemi ta' sħubija u fin-negozjati tagħhom. Nittamaw li nistgħu nibdew nużaw il-fondi fil-ħin. Grazzi. L-aħħar kellim il-Parlamenti Nazzjonali fl-ewwel sessjoni hija mill-Kroazja is-Sur Kopandek. Grazzi ħafna. Naħseb illi dawk li tkellmu qabli tkellmu dwar il-linji gwida tal-futur tal-politika ta' koezjoni u saħħu fuq l-iżvilupp u l-indipendenza enerġetika tal-Unjoni Ewropea Peress li ġej minn dak l-istat membru li daħal l-aħħar fl-Unjoni Ewropea, nixtieq nisħaq x'inhu huma l-prijoritajiet tiegħi li huma ovvjament il-prijoritajiet tal-Kroazja. U naħseb li dan jistgħu jidħlu fil-qafas ġenerali li tkellmu fuq il-kollegi ta' qabli. Il-politika ta' koeżjoni mill-punt di vista tagħna għandha tinfluwenza l-ewwel qabel kollox l-iżvilupp ekonomiku parsa lejn l-impjiegi. Ġifiri ridonatu nagħtu priorità l dawk il-proġetti li ġeneraw impjiegi ġodda. Dan il-mod nkunu nistgħu nevitaw li jkun hemm iktar nies bħilietu kwalifiki li jitilqu mill-Kroazja u dawn huma GDP importanti kemm għal pajjiżi konċernati kif ukoll għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Dawn jistgħu jkunu proġetti strutturali iżda għandhom ikunu fukati wkoll biex joħol u l-kondizjonijiet ta' tkabbir ekonomiku li jiġġenera impigi ġodda. Jekk nitkellmu dwar l-indipendenza tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea, il-koll naqblu jekk dan u xmeħtiċ jew le. Waħda mill-possibiltajiet għandha tkun forsi li ikun hemm ejjun differenti, speċjalment fir-rigward il-gass naturali. Permettu li najt il-Kroazja ila taħdem fuq il-kostruzzjoni ta' terminal tal-gas likwifikat fil-gżira ta' Kirk fejn permezz ta' dan tista' tiżgura li jkun hemm waħda mill-alternattivi possibbli bħala sorsi tal-enerġiji u kemm bħala rotta kemm mal kroazja kif ukoll l-Unjoni Ewropea u dan għandu jidħol ukoll fil-qafas tal-fondi ta' koeżjoni li jkun verament immirat mod preċiż. Grazzi ħafna. Fil-qosor issa s-sur Luharan mill-Parlament Ewropew. Rumen. Grazzi. Naħtaf din l-opportunità. Ġola darba għanna l-Kummissarju Han prezenti u għanna din il-possibilità li nitkellmu mal-Parlamenti Nazzjonali fuq il-politika tal-kozjoni, nixtieq nitkellem. aħna jisna qed nitkellmu fl-istess direzzjoni, għandna suġġetti komuni il-koll. Jiena smajt senaturi u delegati mill-parlamenti nazzjonali, smajt xqalu, iżda naħseb ma tantx tkellimna wis dwar l-eruq tal-kriżi, il-kawżi għala imrata tas-sorbiment daqstant baxxa fl-Stati membri tal-Unjoni Ewropea, F'pajjiżi stess, ir-Romanija nistantikom eżempji ta' dan. Aħna ma tantx qegħdin nużawhom il-fondi, ma tantx għandna rata ta' sorbiment qoli. U waħda mir-raġunijiet għala dan qed iseħħ huwa li n-nies ma jafux li jkunu eligibbli għal dawn il-fondi biex jirċivu flejjes Ewropej permezz ta' programmi nazzjonali jew inkella direttament minn Brussell. Dan ifisser illi l-proċedura ta' informazzjoni hija differenti minn stat membru għal ieħor. U jien stess għamilt kampanja ta' informazzjoni fir-Romanija f'dan il-perjodu minn 2007 sal-2013, iżda din kienet biss qatra fl-oċean. Allora xi fisser dan? Ifisser illi l-Kummissjoni u l-parlamenti nazzjonali u l-gvernijiet nazzjonali għandhom jagħmlu ħafna aktar biex jinformaw lin-nies dwar dawn il-fondi disponibbli u biex iħeġġuhom biex jiktbu applikazzjonijiet għal fondi Naħseb li dan huwa pass li aħna il-koll għanna nikkonsidraw pala priorità. ċaġora nishtiq nitkellem dwar hija ix xiri pubbliku, l-akwis pubbliku. Mhix kwistjoni tar-Rumanija biss fejn hemm problema, 43% skont l-aħħar analiżi 43% kienet il-livell ta' sorbiment ġenerali, imma kien iktar baxx f'ċertu pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea għax xi repubbliku. Però aħna rridu linji gwidi komuni konġunti fost l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, linji gwidi komuni li jippermettu li jagħtu ċertezza dwar li ma linji jintużaw biex wieħed jassam il-flus minn dawn il-fondi u tiżgura li dawn il-fondi jitqasmu b'mod effiċjenti. Jien naħseb li dawn huma żewġ oqsma ta' priorità li għandna niddiskutu fuqhom. Il-kondizzjonalità ex ante semmiet imma b'mod ġenerali ħafna. Jien għandi mistoqsija speċifika għalik, kummissarju. Inti, kif taħseb illi l-pajizi jistaw jiksbu progress f'dawn iż-żewġ oqsma u x'għed tipproponi l-Kummissjoni. Nixtieqna dal-mikrofonu issa lill-Kummissarju Han u mbagħad il-kollegi rapporters jistgħu jieħdu l-mikrofonu jixtiequ jikkummentaw. Il-koll irridu nżommu fil-qosor jiddispjaċini. Grazzi l-ewwel nett nixtieq infakkar illi aħna bdinna il-politika b'tali mod illi fil-perspettiva finanzarja ta' bħalissa l-investiment tal-infrastruttura huma fil-qalba tal-politika issa. U aħna nagħmlu promozzjoni tal-ekonomija wkoll fil-qalba li ma tinkludix neċessarjament l-infrastruttura, imma jekk inħarsu lejn il-Latvija per eżempju ħadd nota ta' diskussjoni smajdan il-punt bosta drabi jitqajjem waħda mir-raġunijiet tal-immigrazzjoni tan-nies li jitilqu mill-pajjiż huwa il-livell baxx tal-pagi u l-possibilità li għalaw ħafna iktar flus barra mill-pajis. Ġifiri biex nipruvaw nżommu l-ċittadini residenti fil-pajis tagħhom stess irridu ntejbu sitwazzjoni globali biex ikun hemm opportunitajiet ta' xogħol, biex ikun hemm kumpaniji li jagħtu l-impjiegi, eċetera, eċetera. Ġifieri li gradwalment ikollok livell ta' dħul minimu ola, li jkollok pagi ola, għaliex jekk dawn l-affarijiet ntejbuhom qatt ma ħajkollok il-problema li dak li jkun jitlaqlek mill-pajjiż. U għalhekk għandna bżonn waslu dawn il-flejjes fil-pajstijiet fejn vera huma meħtieġa l-iktar li għandhom bżonn. Jien naħseb li għalhekk aħna tant ħerqana li konna speċjalizzazzjoni speċjalizzata, clusters jew sejħela kif trid, imma rridu nkunu nafu eżattament f'kull reġun x'inhuma l-opportunitajiet biex nwessaw l-ambitu tal-attivitajiet ta' negozju sabiex bekk nisselvagwardjaw jew noħolqu impigi ġodda oħra. Fuq hekk irridu nitkellmu, aħna qed nippruvaw noħolqu l-opportunità ċittadini biex ikun hemm perspettivi għan-nies fir-reġuni fejn twildu nafu li 80% tan-nies jixtiequ jgħixu u jaħdmu u jmutu sempliċement ġo l-istess post u biex ikollhom perspettiva għalihom, għal ulidhom, għal ulit ulidhom u, dan nistgħu nagħmluh u għandna nagħmluh u nofruh. Meta il kompatriotta tiegħi staqsini dwar l-indikaturi, iva għandna indikaturi applikati u ser ikollna iktar indikaturi li jkejlu eżattament x'inhuma dawk l-elementi li qajjimt inti huwa t-tielet pilastru tal-politiki l-ġodda biex naqblu fuq riżultati kwantifikabli, riżultati li għandhom jinkisbu sa tmim tal-perjodu li jiġu pubblikati, ġifiri kulħadd, kull ċittadin jista' isegwi l-implementazzjoni kif jaħdmu l-affarijiet u jekk ma jaħdmux hemm opportunità wkoll li tqajjem din il-kwistjoni biex ikun hemm pressjoni pubblika u politika, jiġifieri huwa elementi ieħor ta' trasparenza li għandu jkompli tejjeb l accettazzjoni tal-politika Ewropea. Fir rigward il-kondizjonalità ex ante naħseb nix nħaltu zoċ affarijiet hawnhekk f'daqqa. Il-kondizzjonijiet makroekonomiċi u l-prestazzjonijiet tagħhom minnaħa mhix kwistjoni ta' kondizjonalità ex ante, dawn żewġ affarijiet differenti, meta nitkellmu dwar kondizjonalità makroekonomika din marbuta mal-prestazzjoni tal-Istati membri matul il-perspettiva finanzjarja. U biex nkun sinċir ma'kom ir-rata ta' kofinanzjament hija bejn 50 u 95%. Fl-Italja f'ċertu reġuni hija 50% ola terġa'. Ġifieri jekk il-prestazzjoni makroekonomika ta' stat membru mhix f'sura li ma tkunx tista' tiflaħ għal kofinanzjament li hija l-irħas opportunità li timplementa xi ħaġa din għandna niddirizzawa biex inbidlu s-sitwazzjoni, biex istati membri jkunu jkollhom il-beneficjarji aħħarin u biex dawn l-entitajiet kollha jkunu jistgħu jużaw il-flus li huma disponibbli fl-aħħar mill-aħħar. Imma dan id bosta drabi u diskutajnieh fil-parlament, eċetera, li l l-kondizjonalità makroekonomika hija l-lodda li tintuża f'emerġenza biss fl-aħħar każ possibbli imma dan jintużaw biss meta miżuri ma jkunux fattibbli jew ma jintlaqgħux mill-Istati membri. Mhix kwistjoni li nibdew bil-kondizzjonalità makroekonomika, le din tiġi applikata b'ħafna triggers u fatturi mitiganti li jitkellmu dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż konċernat, eċetera. Iġifieri darba wara l-oħra dawn ikunu rrifjutaw li jieħdu miżuri biex itejbu s-sitwazzjoni ta' pajjiżhom stess. Dwar ċifri kif sal talbet is-Sinjura Denke minn Danimarka, ħadd huwa kuntent li l-GDP huwa l-unika indikatur deċisiv bej wieħed u ieħor, l-unika kriterju biex tikkalkula l-allokazzjonijiet tal-fondi, imma sissa ma stajniex naqblu b'mod partikolari fost l-Istati membri dwar elementi addizzjonali jew ċifri addizzjonali. Kieku konna, kom eżempju, hemm ċertu stati membri li kienu favur li qisu rata olja ta' qatt fil-waqt li pajjiżi oħrajn mhux sorpriża din huma kontributuri netti jemnu li pajjiż li diġà għandu rata olja ta' qatt m'għandux ikollu e, iktar allokazzjonijiet addizzjonali, ġifieri perspettivi differenti li varjaw minn pajjiż għall ieħor. Imma għalissa l-unika ċifra li stanna naqblu dwara partikolarment fost l-Istati membri, kienet l-indikatur tal-GDP. Hemm diskussjoni li għadha d bħalissa fuq din il-kwistjoni għaliex nixtiequ naraw ċifri addizzjonali li jkunu qed jirreflettu s-sitwazzjoni aħjar u forsi iktar mod preċiż, imma għalissa l-affarijiet huma kif huma u rridu nużaw il-perspettiva finanzjarja li jmiss biex intejbu l-affarijiet u biex insibu mezzi u modi biex iċ-ċifri addizzjonali jkunu jistgħu jitqisu. Forsi l-aħħar komment peress li tqajjem mill-kollega Kroat Fost l-aħħar kellima din din l-opportunità biex nindirizza kwistjoni oħra il-terminals LNG tal-gas naturali likwifikat. Hemm idea oħra li jkun hemm terminal simili f'Kopa fil-Slovenja u anki ħdejn il-port ta' Trieste għandu jkun hemm terminal ieħor ta' Trieste, le eh, tal nng Biex nkun onest, terminal wieħed ikun biżejjed tal-LNG u rridu nsibu possibilitajiet u modi biex naqblu fejn dan it-terminal tal-LNG irrid ikun imqiet u jekk qed nitkellmu dwar flejjes Ewropej irridu naraw jekk għandhom jkunu allokati jew le għaliex ma jkunx aċċettabbli li għall l-interess ta' ċittadini Ewropej li konna tlet terminals f'distanza ta' bejn 100 u 150 km ħdej xulxin u terminal LNG waħdu mhux biżejjed irrid ikollok konnessjonijiet lil żoni l-aktar imbeda. U din hija l-mistoqsija mbagħad min ħajħallas għal dan li huma l-konnessjonijiet għal hinterland u għalhekk dan joħloq ħafna ħtiġijiet li jridu jiġu ċarati. Iżda dan huwa xogħolna, dan irridu nagħmluh huwa parti mill-politika tagħna. Tistaqsu lill-Kroazja, lill-Slovenja, lill-Italja jekk tridu biex jikkoordinaw bejnietom. Kiku tajjeb. Wartu żar dan, imma kiku forsi ma jkunx possibbli li jkollna il bżonn li l-Kummissjoni għanda biex toqgħod tagħmel l-arbitraġġ għal din is-sitwazzjoni. Importanti niddiskutu din il-kwistjoni li nsolvuha jew nsibu mezzi u modi kif nistgħu insolvu din il-problema. Minn ġdid grazzi għall istqarrijiet tagħkom, għall dedikazzjoni tagħkom li kienu preżenti f'dan dibattitu u mill-ġdid nistaqsikom dan il-punt. L-idea tal-ftejmiet ta' sħobija għal-kompetizzjoni mhux biss għandhom jiġu diskussi ma' forsi adottati fl-istati membri differenti fil-parlamenti nazzjonali individwali. Idea interessanti dejjem hemm lok għal titjib, dejjem hemm fejn nitalmu u din hija xi ħaġa li ħanieħu miegħi mill-laqgħa tal-lum. Sfortunatament f'dan ir-rigward diġà adottajna dawn il-punti ma ħajkun hemm opportunitajiet oħra fil Grazzi tassew kummissjoni. Issa nagħti il-kelma l-Sur eh, Topolu. Mela komment kejknen. Is-Sur Pekalumbu semma l-Greċja u jiena naqbel ma dak li qal Naħseb li huwa saħa l-importanza tal-politika ta' koezjoni biex wieħed iwaqaf intraprizi ġodda. Huwa semma wkoll il-politika ta' koezjoni kif ukoll il-politika ta' żvilupp reġjonali u jinqabel miegħu fuq dak li qal. Grazzi, mela aħna hawnhekk temmejna l-ewwel sessjoni, għandna bżonn nofs minuta sabiex kulħadd isib postu, jiġifieri jekk jeġobkom ibqgħu fil fil-kamra, nasa se nibdew it-tieni sessjoni immedjatament.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 Hawnhekk għandna sessjoni marbuta mal-implementazzjoni tal-politika ġdida fl-Istati membri u l-isfidi li qed nafaċċawna til-kelma li direttur ġenerali ta' DG Regio li qed jieħu ħsieb l-implementazzjoni u nagħti l-kelma lek il-Sur Norman Poppins. Grazzi tas-sew, Sinjor President, u grazzi tal-istadintni għal din il-laqa tant importanti, permetti li nilqa l-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Ovvjament, Diġant għallu ħafna affarijiet matul l-ewwel sessjoni, musin qed nerġa' nirrepeti dak li ntqal, però nixtieq nibda billi ngħid li ovvjament aħna grati għal li il parlament Ewropew u anki l-Konsil għall-adozzjoni tal-bażi regolatorja ta' bil-ħadan u affermi importanti għaliex qed jiftaħ it-triq qed iwitti triq biex niffinalizzaw il-dokumenti ta' programmazzjoni fl-kien mal-Istati Membri u meta ngħid niffinalizzaw qed infissru li ovvjament rridu nintensifikaw xogħol bilaterali tagħna flimkien mal-istati membri u reġjuni u hemm ħafna xogħol xisir. U għalhekk rridu nassikuraw li l-dokumenti ta' programmazzjoni jiġu mħejja u bekk inkun nistgħu nibdew nimplementaw dan il-programm ta' fond strutturali fiħdan l-istati membri u reġjuni u lan prinċipali u li nibdew dan l-investiment fl-2014, pero biex nilħu dan il-għan aħna għanna bżon kooperazzjoni intensiva. Issa nixtieq ngħid kemtejn nispjegalkom eżattament fejn insabu għaliex għalkemm ir-regolamenti huma adottati u ser jiġu publikat minn hawn ftit ta' żmien ieħor ġifri qabel tal tal milied il-Kummissjoni kienet edha tistenna dan. Konna nafu li dan ser jieħu ammont ta' żmien u għalhekk sena u nofsilu aħna proponejna lill-istati membri kollha kemm huma biex ikollna biex ikollhom approċċ proattiv biex m'għandux jistennew sal-aħħar verżjoni tar regolament ma biex jibdew jiddiskutu il-prioritajiet bażi u anki forsi warbu kemm xejn il-flus li ser jkunu allokati u jibdew iħarsu daqsxejn lejn xinu ma l isfidi u l fl-istati membri u fil-reġjuni tagħna u anke biex ikollna dialogu informat Sena nofsilu l-ek li servizzi tal-Kommissjoni u fil fad dan sar b'approċ integrat għax kif tafu il-regolamenti kopri ħames fondi u għalek aħna ħloqna eh, pozizjoni ta' servizja tal-Kommissjoni għal kull stat membru u aħna batnijom l-istati membri u fil-fat labnijom biex jħarsu lej dawn il-dokumenti u anki jiddiskutuhom u anki jirġaw jgħidulna x'jaħsbu jtuna feedback u dawn kienu qegħdin jidentifikaw il-prioritajiet bażi għal programmazzjoni li jmiss għas-sena tal-2014-2020 U jini kolli najt li bosta mill-istati membri fil-fat ħadu dan, ħadu b'serjetà dan id-dialogu, fil-fat kien kollom laqat ma l-autoritajiet amministrazzjoni differenti ġifri autoritajiet li huma wkoll qegħdin jieħdu ssieb fuq livelli nazzjonali u reġjonali għat ħejja tal-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss kellna numru tal-qat ma' kull stat membru. U nista' ngħid lina fiduċjuż li kważi nofs l-istati membri setaw iresqulna u jaddulna ftejnijiet ta' sħubija maturi bid-dettal ġifri ftit wara l-publikazzjoni tal-regolamenti u f'dak il-każ aħna hawnhekk nistgħu nittamaw li dawn jistgħu jiġu adottati fl-ewwel kwart tas-sena li ġejja. Minkejja dan jiena xorta nixtieq infakkarkom li kull stat membru jrid joħloq abbozz ta' programmazzjoni ta' ftehim ta' sħubija li jieħu konsiderazzjoni kull ħaġa li intqalet fl-ewwel sessjoni. Jiġifieri, kull stat membru jrid ikollu ftehim ta' sħubija u wara dan kull stat membru kol jrid joħloq għalmenu tliet programmi għaliex aħna ser ikollna programmi speċifiċi u għal ċertu stati membri li għażlu li kolom programmi reġjonali dan ifisser li huma jridu jħejju aktar ruhom u għalhekk il-kol flimkien aħna tinħarsu lejn 28 eh, ftejn ta' sħubija u aktar minn 350 program anzi iktar minn 500 program jekk aħna ninkludu wkoll il-fondi wkoll. Allura unek għandna ħafna xogħol irridu nkunu diretti. Il-kwalità ta' dawn id-dokumenti hija l-aktar ħaġa importanti dan jagħti għat opportunità għalina sabiex nagħmlu dawn id-dokumenti ta' programmazzjoni kwalitattivi u anki biex nirriflettu eżattament x'int qal fl-ewwel sessjoni. Mela fejn qegħdin is-sfidi? L-ewwel net għandna bażi strateġika għal l-investimenti li qed inħarsu għal futur Aħna għedin u kol niċċaqalqu li l-in minn min l-approċ għabbas da proġetti aħna t l-attenzjoni fuq l-investiment fil-programmi li wara kollox ikollhom impatt fuq tkabbir u l-impjek. U għallek għanna nishtiju nappoġġu raformi strutturali f'dan l-istati membri noħol u impjek, inżitu tkabbir fil meda twila ta' żmien u s sostenibilità. Nixtiequ li r-reġuni f'dan istati membri li jisibu il-vantaġġi kompetittivi tagħhom u oqsma fejn l-investiment huwa neċessarju sabiex dan il-vantaġġ kompetittiv isseħ u għalhekk aħna wasalna l-kondizjonalitajiet eksante dan diġà għalta sikwit illum pero jina nerġa' nisħaħ dan aspett mill ġdid tal ħaq dan huwa parti importanti ħafna fil-programmazzjoni li xil kondizzjonalità ta' ex ante hija neċessarja bil pala kondizjoni bil-qoddim li tkun fil-seħ jekk aħna rridu niksbu il-riżultati mill-programmi tagħna fejn titħol kondizjonalità ex ante u dawn huma definiti għal bażi tal-limit li aħna ħadna mill-esperjenza tagħna, jiena wkoll qed fil-fatt nara li ċertu persuni semmew eh, kondizjonalità orizzontali bħal akwist pubbliku, bħal trasposizzjoni ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea, dawn ma' kondizjonijiet bil-qudiem vera importanti u li rridu jidħlu fisseħ, pero però għanna u kol kondizjonalitajiet eksante fuqsma differenti ta' politika, per eżempju il-master plans ta' trasport, specializzazzjoni għalija, strategija, pero din miex għazla. Daw ridu jkunu en, ridu jkunu qed jaħdmu qabel ma nibdew ninvestu f'dawn l osma għaliex inkella jekk dan ma jsex, użu effettiv u effiċenti tal-flus tal kontribuenti jistgħu jiġu perikolati u il-Kommissjoni ser tkun edha tirrestrinġi il-nefqa tagħna f'dawn l-oqsma jekk dawn il-kondizzjonijiet ma jintlaħqux. Issa rridu nissikorraw ukoll il-konċentrazzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni jsir għandna qed nitkellmu għal kull stat membru hemm talba l-flessibilità dan huwa minnu pero il-firxa tal-fondi kollha disponibbli eh, fl-oqsma kollha disponibbli jew possibbli, dan huwa ferm importanti anke mill perspettiva politika, però din m'għandix tkun għażla ix-xul il-flus u riżorsi huma limitati, rridu nixtu l-attenzjoni fuq ċertu oqsma u kif qalet il-Kommissjoni fl-opinjoni tagħna l-iktar partijiet importanti huwa il-dokument qafas irridu nħduhom b'serjetà u nassikuraw li l-fondi huma ikkonċentrati. L-aħħar punt li nixtieq nisħaq fuq huwa l-orjentament ta' riżultati Din hija bidla importanti ħafna fil-qafas regolatorju tagħna li l-interloġika tal-intervent tagħna qiegħda tinbidel u għalhekk aħna nixtiequ l-ewwel naraw x'riżultati rridu niksbu minħa tal-fondi tagħna u rridu naraw li l-indikaturi fil-programmi ikunu ambizjużi bizzejja però preċiżi u kol kif ukoll pragmatiċi. Allora rridu naħdmu flimkien sabiex nistabilixxu dawn l-aspetti u rridu ngħidu wkoll li din il-parti tal-programmazzjoni f'dan iż-żmien tiġi indirizzata fil-28 stat membru għal-aktar punt dajef li għanna bħalissa u liktar xaħġa, liktar ħaġa li rridu immorru tajjeb fija, rridu naw kif qed fuq il-flus. it tal-indakaturi għalek t-tissir mod korret u għalek aħna resti li naħdmu kulħadd kullħat minnajr ma namlu dan aħna mux nkunu l-esti li naprovaw il-programmi li għanna. Il-programmi li għanna kif ukoll il-temi ta' sħubija il-għan u li naddottaw id-dokumenti kollha ta' programmazzjoni fih dan il-mandat tal-Kummissjoni, pero ovvjament hawnhekk qed niddependu ħafna fuq l-istati membri u reġjuni li din jikoperaw magħna bisħiħu jiproduċu u kol id-dokumenti jew inkella bosta dokumenti sabiex bekk aħna kun nistgħu analizzawu. We, these national parliaments, of course, can play and must play a very important role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 on the issues also related to the priorities for the next funding period. And of course, this is uh, what I want. Mattia. Uh, we'll be ready, of course, to answer. Jemen taħna l-esti inwiġbu l-mistoqsijiet li għandkom. Grazzi tassew. Issa nishtiq nati l-kelma li l-Sinjura Virginia Baltrajt Jenni mill-Litwanja kjoġbok. Gerbimu il-komitato pirmininkja gerbe. Signor President, eżis kollegi, jina nishtin ringrazzja lil President tal-Kumitat, Signora Hubner, u anki grazzi tal-opportunità li tajtnu biex nindirizza dan il-Kumitat. Ta' bilħaq dan huwa eżerċizzju tajjeb ħafna jekk aħna irridu nimplementaw b'suċċess il futur tal-politika ta' koezjoni xi nilqgħu wkoll il-kontribut tal-Kumitat Reġi u anki it fassil ta' din il-politika ġdida ġinja politika ambizjuza li qiegħda tfittex u tiftaħ opportunitajiet ġodda tippromovi żvilupp innovazzjoni kif ukoll id tampijek. Il-Presidenza Litwana qed tara din politika bħala sfida tinvolvi istituzzjonijiet differenti u anki eh, ċittadini eh, li għadma ċivil. Aħna u koll ħejjina avveniment Vilnius u il-laqa tal-presidenti tal-Komitat ta' Ambjent u anki amministrazzjoni tal istas u autoritajiet lokali kienu mistiedna. Iġifiri anki eh, rajna u kol xtib ta' strategi edin jizvilupaw. Nixni ningrazzja l-Sinjur Hubner, il-Sur Hannes Han, anki għal-prezentazzjoni ta' valur li tana u anki diskussjoniet interessanti li offrewna. Il-Trattat ta' Lisbona fassa l-xol għal-aktar partecipazzjoni mit-ċittadini u rabta aktar mill-rib bejn l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-pubbliku. Ir-wol tal-Parlamenti Nazzjonali kien ġim saħħa mod sinifikattiv b'MFF ġdid u għalhekk aħna rappreżentanti mill-Parlamenti Nazzjonali rridu nieħdu vantaġġ sħiħ mill-opportunitajiet li aħna rċevejna u anki nieħdu partecipazzjoni attiva biex nassikuraw li jkun hemm progress fih dan l-Unjoni Ewropea u anki fil-pajjiżi tagħna. Il-Parlamenti Nazzjonali jridu jisiru imsieħba għal parlament u anki istituzzjonijiet Ewropej saħħu l-politika ta' koezjoni u anki l-implementazzjoni tagħha. Sabiex nilħu dan il-għan aħna rridu nagħmlu użu sħiħ tal-konsultazzjoni formali u informali, l-lum aħna qegħdin naraw diskussjoni attivi fuq livelli differenti rigward l sfidi marbuta mal-politika ta' koezjoni u jena nħoss li jekk għandna rridu nilħu l-aħjar riżultati u nużaw b'mod effettiv l-appoġġ strutturali mill-2014 tal-2020 irridu wkoll inħarsu nitalmu nitalmu mill-programmi li kanna qabel li ġejjin fit-tmimhom u rridu nifmu eżattament x'kienet jaħdem tajb u dan fil-każ jiġi promoss il-qudiem u l-aktar problemi kienu diffiċli x'żbalji saru u dawk li żbalji jiridu nevitaw fil-futur. Jien kuntenta li fil-Litwani aħna għandna mudell ta' amministrazzjoni u sistemi ta' kontrol li assikuraw użu responsabbli tal-finanzjament Ewropew. Jien nixtieq ngħid ukoll li l-Parlament tar-Litwanja ekki fil-beda l-żmien finanzjar mill-2007 sal-2012, zviluppaw kol prinċipi gwida biex jaraw kif huma jistgħu jimplementaw appost strutturali Inka mill-2007 l-2013. Rezoluzzjoni qiegħda tfassal li l-prijoritajiet strateġiċi marbuta ma' it-tisħiħ tal-ekonomija Litwana, it-tisħiħ tal-kompetittività tal-ekonomija tagħna. Kull sena il-Gvern qed irressaq il-Parlament rapport dettaljat fuq il-xejri ta' kompetittività fl-ekonomija Permezz ta' rapport ta' kompetitiv taħna u kol għet nifġivu kol l-scoreboard, iġib indikaturi ta' suċċess. Dawn huma kriterji definiti bil-qoddim dwar kemm programm jista' jkun effiċenti. Permezz ta' din ir-riżoluzzjoni l-politiċi tagħna deċidew li jkun hemm monitoraġġ ta' ta' monitoraġġ dwar l-sfondi strutturali din u koll tpoġġiet fuq il-livell parlamentari u issa membri tal-Parlament tal-Parlament Litwan għandhom ċans eh, jihdu sen f'komitati speċjali sabiex jiddiskutu l-implementazzjoni ta' l-appoġġ finanzjari mill-Unjoni Ewropea u l-implementazzjoni ta' dawn il-fondi. Aħna smajna u koll il-prezentazzjoni ta' dawn il-rapporti u dan u koll serva bħala miżura effettiva li tassikuru li l-istituzzjonijiet jippruvaw jagħmlu l-aħjar li jistgħu l-politiċi juru interess u anki jisiru aktar attivi. Aħna u koll rridu nassikuraw li ikunem aktar kontroll parlamentari u nixtieq ngħid ukoll u nsemmi numru ta' sfidi li jridu jiġu indirizzati. L-ewwel qabel kollox aħna qegħdin ta' sikwit naraw eh, kompetenzi bosta kumitati bħal pereżempju l-affarijiet Ewropej, ekonomija, amministrazzjoni pubblika, U xi drabi huwa diffiċli nikkoordinaw l-azzjonijiet tagħna u anki konna monitorat sistematiku xi drabi għandna nqas ukoll tarida politika biex nieħdu deċiżjoni daw l-oqsma. Xi drabi qegħdin naraw ukoll perspettivi differenti meta nitkellmu kwistjonijiet nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea. Il-proċeduri tal-politika ta' koeżjoni huwa pjuttost komplessi numru ta' istituzzjoni u uffiċċji li qed jieħdu sem u hemm ukoll ammont enormi ta' informazzjoni. Jiena ninsab pjuttost kuntenta li aħna qed nidedikaw ħafna attenzjoni, ħafna ħin għal benefiċċju ta' proġetti eh, fis-soċjetà U għaziz kollegi, intom zgur taqblu li aħna d-naraw kas il ma' kazijiet fej proġetti eleġibli jidru tajbin u innovattivi, pero mbagħad ma xa riżultati tagħhom. U jena naħseb li fċertu situazzjoniet aħna membri tal-Parlament għandna nistiednu l membri ta' awtoritajiet lokali reġjonali biex ikollna dialu għal xuma eh, responsabbli għall-idea u implementazzjoni tal-proġett. Aħna mhux biss għandna bżonn indikaturi fiżiċi, ma għandna bżonn nevalwaw l-impatt fuq qasam partikolari, fuq il- qasam ambientali u ekonomiku u soċjali rridu naraw ukoll x'jaħsbu iċ-ċittadini tagħna u anki xejn id-dominanti. Permezz tal-politika ta' koeżjoni ħasertinata wkoll il-miri kwalitattivi. U il-monitoraġġ tagħhom irridu wkoll nagħtu aktar attenzjoni l-evalwazzjoni tal- l-interventi ta' appoċ u kif l-implementazzjoni da' dawn il-programmi ikollhom impatt fuq il-kisbit tal-anijiet. Il-politika futura, politika ta' koezjoni futura, għandafna għanijiet u d-dima, indikaturi li jappoġaw kol monitoraċ indikaturi ta' valwazzjoni juru disċiplina. Hemm bosta miżuri fil-post, però dak li huwa importanti hu jekk l-indikaturi ntlaħqux wara kollox. Sistema ċara ta' indikaturi, il-Parlament jista' jkun jkollu aktar involviment mod faċli u nix natikom u koll inżempi ta' kif monitorat jista' jitjieb. Mela, l ewwel qabel kollox, sistema ta' monitoraġġ fuq livell nazzjonali hija meħtieġa responsabiltajiet ċari għall-istituzzjonijiet u anki proċeduri ċari, proċeduri li du jkunu simplifikati. Għanna bżon amministrazzjoni ċara u anki skemi ta' implementazzjoni. Għanna bżon u kol kompetenzi ċari għal komitati ċari fil-parlament. Komitati speċjali li du jihdu semmu kol fit-twaqif ta' prioritajiet ta' investiment Rridu wkoll eh, kontroll parlamentari dan irid isir permezz eh, eh, f'stadji temporani tal-proġett. Qasam importanti ieħor tal monitoraċ u li nevalwaw il-benefiċċju tal-proġett beneficju għas soċjetà għandna bżonn konsultazzjoni regolari ma' l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, governmenti nazjonali nazzjonali u msieħba ekonomiċi. Il-perspettivi ta' ċittadini tagħna importanti wkoll membri tal-Parlament wara kollox jirrappreżentaw ċittadini u ma ġew eletti min-nies u jafu l-ħtiġijiet u l-interessi tagħhom. Aħna rridu nassikuraw ukoll li l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea jirrifletti wkoll il-ħtiġijiet ta' ċittadini tagħna. Aħna issa nippruvaw ninvolvu il-ċittadini lokali fil-proċess permezz ta' ċertu attivitajiet, aħna qed nivolvu wkoll Eh, il-ċittadini fil-kontroll parlamentari. Aħna rridu nimplementaw mhux biss monitoraċċa bażi ta' indikaturi ekonomiċi u statistiċi, il-proċess ta' monitoraġġ jrid ukoll jħaddan eh, starriċ dwar perspettivi. Il, ehm, irridu nirriflettu il-karatteristiċi ta' pajjiż. L-iskambju tal-aħjar prassi u pal-laqa tal-lum bħal laqat immirati, konferenzi, laqat informali, skambju ta' informazzjoni għandhom rwol importanti ħafna x'jaqdu Implementazzjoni ta' suċċess tal-politika ta' koezjoni turi u kol l-impen tana, ir-wol tal-parlamenti nazjonali u anke responsabilta tagħhom. jini xin ringrazzjakom milġi tal-opportunità li jintom tajtuni biex naqsam ta' jaj ma'kom fuq dan is-suġġett relevanti u nixtieq istide il-kollegi kollha għal diskussjoni fuq dan is-suġġett tant importanti u ħerqana li nisma' eh, perspettivi differenti. Grazzi tassew. Mezz diskussjoni. Thank you uh, very much indeed. And Johan... Grazie ħafna. Naddu sal Johannes Kefalogianis minn il-Parlament Grek. Grazie ħafna, Signora. Grazie ħalli s-sedintuni għawek biex intikom uh, xi deskrizzjoni ta' ruol tal-Parlament Grek uh, fil-Krozjani. Naqda pal-Grek. Il-krizi ta' bħalissa li taffaċċa l-ekonomija Griega hija konsegwenza tal-politika u tkollha konsegwenzi fuq il-livell politiku. Għalhekk aħna nabżon il-politika ta' koeżjoni llum il-ġurnata. Per eżempju, għal tħul eh, għal kurras fil-Greċja naqas b-70% meta dan il-perċentwal kien 84% fil-ħamsa fis-sena 1975. Ġifiri l-affarijiet marru għallar imma l-Parlament Ewropew kellu rwol importanti x'jaqdi fin-negozjati mill-perjodu 2014 għal-periodu mill-2014 għal-2020 dawn il-biljuni ta' flus ħajmorru għal reġuni Ewropej. Dan importanti ħafna l-Greċja għaliex ifisser li ser ikun hemm investimenti fis-seħħ għal medda qasira ta' żmien. Dawn l-investimenti huma meħtieġa ħafna aktar minn qatt qabel għaliex ir rizorsi komunitari mill-2020 mill-2014 sal-2020 huma ġejjin propju mill-politika ta' koeżjoni. Huma importanti biex taffaċċja l-problemi soċjali u strutturali u biex toħloq modell ta' produzzjoni bbażat fuq il-possibiltajiet ta' kull pajjiż u anke bbażat fuq is-speċifiċitajiet tar-reġuni tiegħu. Mill-perjodu 2014 sal-2020 irridu niżguraw li konna perċetwal ta' rizorsi li jaħdmu bħala katalista għal azzjonijiet oħrajn fil-futur. Jekk jirnexxinna f'dan inkunu qed inwittu triq għal sisin tal-ġit bbażat fuq il-kompetittività tal-imprizi tagħna. Bekk nkunu qegħdin neħilsu minn ekonomija li hija bbażata fuq l-istat u bekk nkunu qegħdin inżidu l-valur miżjud intern tal-pajjiżi. Għal periodu 2014 sa 2020 nixtiequ nżidu l-antijiet tax-xogħol, irridu naqsu l-qatt kif ukoll nżidu l-produttività u ntejbu il-kompetitività ta' pajjiżna. Fl-aħħar mill-aħħar nkun nistgħu ntejbu il-bilanċ tal-iskambji kummerċjali. Hemm bżonn namlu t-tibdil meħtieġ f'kull settur. Issa biex nilħu dawn l-anijiet aħna stabilejna li huma l-ħames prioritajiet ewlenin skont it-test tal-Kummissjoni u ħanifokaw ir-riżorsi fuq ċertu prioritajiet. L-ewwel qabel kollox insaħħu l-kompetittività tal-imprizi, mod partikolari l-SMEs. Għan introduċu l-innovazzjoni u l-valur Mizjud. Il-President tinterrompi u titlob il-kellim biex inaqqas il-veloċità x'et jaqra wisq mod maġġel. Dan japplika l-kolħat, kista jkun provaw taġlux wisq jek tkun qed taqraw flok tagħmlu diskors. Ikompli l kellim. Dan huwa priorità għaliex il-kontenut ta' dan ta' din il-politika ħatkun modell ħatoħloq model ġdid ta' produzzjoni u ħaj favorixxi ċertu setturi produttivi bħat turizmu, trasformazzjoni, il-bidja u ħajfavorixxi il-tqassim ta' rizorsi. Barra minn hekk hemm bżonn ntejbu il-taħriġ tal-personal eh, u anke il-potenzjal uman irid jitjib jeħtieġ ukoll naffaċċaw problemi bħal huma l-qatt u l-faqar u dan nistgħu nagħmluh biss permezz ta' politiki immirati. Irridu naffaċċaw il-problemi tas-suq tax-xogħol. Meta nqisu d-dimensjoni tal-qat fost iż żaża speċjalment hemm bżonn reazzjoni biex nerġgħu ndaħlu l żaża fuq il-postijiet tax-xogħol u fis-suq tax-xogħol, speċjalment dawk li ilhom qiegħda għal bosta żmien għamilna miżuri wkoll għas-suq tax-xogħol li huma strument ta' appoġġ għall-iżvilupp produttiv. Jeħtieġ ukoll intejbu l-effettività tas-sistema ta' edukazzjoni u taħriġ fil-Greċja billi norbtu il-taħriġ u l-edukazzjoni ma' suq tax-xogħol biex bekk ikun hemm postijiet tax-xogħol li jitkatru u nipromovu wkoll l-integrazzjoni tal-ħaddiema fil-suq tax-xogħol. It-tielet għan huwa l-promozzjoni ambientali biex ngħaddu lejn ekonomija favur l-ambjent. Bekk nkun qed innaqsu l-emissjonijiet tal-diossidu tal-karbonju, inħarsu l-ambjent fiżiku, l-ambjent kulturali, l-ambjent strutturali u nħarsu s-saħħa taċ-ċittadini Griegi aħna rridu promozzjoni tal-enerġija li tiġġeddet u anke innovazzjonijiet u dinja priorità oħra minn tagħna. Il-protezzjoni tal-ambjent kulturali u fiżiku għal pajjiżna l-Greċja huwa element ta' żvilupp. Jeħtieġ ukoll li ikun hemm l-iżvilupp, il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-infrastrutturi għall-iżvilupp ekonomiku tal-pajis. Lan fondamentali għalek huma l-mezzi ġodda ta' trasport li rridu impoġġu fis seħ speċjalment ta' sistema ta' trasport nazzjonali il-promozzjoni ta' trasport li jkun favur, favur l-ambjent. Fil-Greċi rridu nsaħħu wkoll l-iżvilupp ta' trasport urban trasport favur l-ambjent, trasport ekoloġiku, ġifiri li jkun qed l-ambjent u fl-istess ħin ikun qed imexxi ekonomija favur l-ambjent. Irridu nisfruttaw ukoll is-sorsi interni tal-kombustibli ġejjin mill-fossili biex bekk inkunu indipendenti minn fornituri esterni. Irridu distribuzzjoni aħjar tal-elettriku u tal-gas naturali kif ukoll rridu s-sigurtà tad-distribuzzjoni tal-gass naturali biex bekk nkunu nistgħu nsaħħu l-kompetizzjoni fuq is-suq u biex intejbu servizzi li ċittadini tagħna. Dan ukoll huwa priorità għalina fil-Greċja. Fil Fl-aħħar nala bil-priorità importanti għal Greċja fiħdan il-programm mill-2014 sal-2020. Dan huwa it-titjib tal-amministrazzjoni pubblika u tal-ġestjoni autonoma lokali. Ġivri min jaħdem għal rasu. Għal daqstant importanti li il-programmi ta' appoċ għall-ħolqien ta' ambjent favorevoli għall-SMEs irrid ikun hemm, irrid ikun hemm titjib tal-ġestjoni tal-imprizi kif ukoll programmazzjoni aħjar ta' dawn l-imprizi u twettieq aħjar tal-programmi fuq livell nazzjonali u fuq livell lokali. Element essenzjali biex nwettaq dak li għadni kifet kif u rritna l-esperjenza sissa huwa permezz ta' kollaborazzjoni ma' autoritajiet oħrajn interessati u l-ġestjoni ta' programmi komuni, programmi konġunti. Jekk aħna rridu nilqaw għall-sfidi li għanna qudiemna, ma nistawx noqogħdu naħsbu fir-roqa tagħna biss, rridu naħsbu iktar fuq livell komuni, fuq livell ta' koeżjoni soċjali, għalhekk irrid ikun hemm kriteri komuni li joħolqu l-iżvilupp postijiet ġodda tax-xogħol, promozzjoni tal-innovazzjoni u r-riċerka. Il-politika ta' koeżjoni hija sors biex ikun hemm investimenti pubbliċi f'dan ir-rigward. Għalhekk neħtieġu nisħu illi rridu nżommu qudiem għajnejna il-livell makroreġjonali għax il-livell reġjonali jista' jiena biex nġildu kontra problemi b'mod usa billi nsaħħu koll il-kollaborazzjoni bejn l-istati membri kif ukoll billi nikkontribwixxu għal koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali. F'dan il-qafas aħna nilqaw l-inizjattiva tal-Komunitat Ekonomiku Soċjali Ewropew li għandu abbozz ta' opinjoni f'dan ir-rigward, propju dwar l-iżvilupp lokali tal-komunitajiet u anke fir-rigward il-ħidma tal-Unjoni Ewropea importanti li jkun hemm kollaborazzjoni anke ta' ċittadini Ewropej. Importanti li jieħdu sem Il-Parlament Ewropew fil-fatt kontribwixxa mhux biss biex jiżviluppa din ir-realtà imma anke biex l ġid ta' ċittadini Ewropej dan permezz ta' bosta inizjattivi. Iktar ma ntejbu il-kuntat ta' ċittadini ma l-istituzzjonijiet Ewropej u ntejbu l-kollaborazzjoni bejn il-Parlament Nazzjonali u il-Parlament Ewropew mod partikolari fuq suġġetti tekniċi Dan jimxi avvantaġġ taċ-ċittadini Ewropej, tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew, kif ukoll tar-Reġuni Ewropej. Jagħti wkoll iktar flessibilità fil-ġestjoni tal-kriżi fiħdan l-Ewropa. Grazzi. And I would like to give the floor now. Naddi il-kelma l-Sur Rainer Robra, il-Ministru tal-Stat u Kap ta' Stat ta' Saxony Akkad. Prova kemm jista' jkun tarġilx. Grazzi ħafna. Signori, kollegi, il-trattat u l-funzjonament tal-Unjoni Ewropea eh, tagħti rwol konkret l-fondi industriali strutturali biex jisaxħaħ kooperazzjoni territoriali, ekonomika, soċjali hija parti mill-mira tagħhom. L-ISF għandu ruol ewlieni fl-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020 fl-Stati, Reġjuni u Autoritajiet Lokali. L-ISF huwa suġġett għal proġett programmi ta' reform riforma u rekomendazzjoni għal pajjiżi speċifiċi tal-Kommissjoni. Dan jfisser li l-ISF mhuwiex budget li inti tista' tuża kif trid biex timplementa l strategija 2020. Le, irridu jiġu użati b'forma speċifika biex jgħinu l-miri essenzjali tal-programm Europa 2020. Aħna qegħdin nippreparaw eh, ftehim ta' sħubija u waqt li qed nagħmlu hekk u iżjed ma nagħmlu hekk iżjed wieħed ikun jara li t-tensjoni bej l-istrateġija Ewropa 2020 u r-rekwiżiti għall-iżvilupp lokali u reġjonali. Allora, din it-tensjoni kif nistgħu nagħmluha eh, enerġija kreattiva ħalli ma tkun hemmx kontradizzjoni U din il 20-20 ma tfallix kif eh, fallit il-predeċessur tagħha. Fl-opinjoni tiegħi eh, huwa billi wieħed jieħu l-dimensjoni territorjali. Ġifri dal-ewwel nidentifikaw x'għandna f'moħħna meta nitkellmu fuq da. nitkellmu fuq dal-kunċetti differenti Ehm, dan huwa struttura eh, ta' fuq tliet naħat fej li kull livell għandu responsabilità konkreta. L-ewwel hija eh, territorjalità fej jippruvaw eh, neħħu l-sbilanċi bej reġuni differenti u nizviluppaw il-potenzjal tagħhom. It-tieni miżura huwa nizviluppaw l-integrazzjoni territoriali li tippermetti li l-atturi politiċi jieħdu azzjoni minn settur għal ieħor. U t-tieli dimensjoni hija l-governanza territoriali li titlob partiċipazzjoni ta' eh, il-privat, il-pubbliku u l msieba soċjali. Il-programm xin bil instrumenti konkreti tagħha huwa strument biex wieħed jasal għal miri Ewropej f'kull livell, lokali, regionali, nazzjonali, biex wieħed jarmonizza dawn il-lanijiet, dawn il-miri, għandna bżonn flessibilta' biex ikonna soluzzjonijiet innovativi kif ukoll eh, dawn il-targets ċentrali. Jiddependi fuq is-sitwazzjoni speċifiċi fir-reġuni, dawn ir-reġuni ħaj jitrattaw differenti mar-rekwiżiti tal-strateġija 2020 eh, għal pajjiżi nifisom ir-rekomendazzjoni tal-pajjiżi eh, ġa jgħatu indikaturi konkreti ta' xandu jisir. Ma raġuni dana kollu huwa il-ftejn ta' subija u l-kooperazzjoni li jgħatu daw l-istruttura dawn huma l-lodda essenzjali biex wieħed ikun jista' jiddiriġi il-fondi reġjonali biex hekk jaslu wkoll għal miri tal europa 2020 l-Europa 2020 ma titħolx fil differenza reġjonali, ma dana kollu tiġi implementata b'dak il-reġjuni bil-differenzi kollha. Jekk eh, l-Europa 2020 ħajkollha suċċess. Dan jfisser li r reġjuni jiddependi skont il-kondizjonijiet speċifiċi tagħhom jistgħu jagħmlu l-Europa 2020 forma differenti biex jiżguraw li l-anijiet jiġu mlħuqa Hemm diversi rażuna, razuni li ma nistawx nadottaw l-istess politika għal kulħadd. Per eżempju, for ċerta reġuni jistaw ikunu mbieda wisq mill-li jaslu għal din il-mira. Ma tistax tkun, ma tkunx ma tkunx realistiku li tippretendi l-istess livell minn kull reġun u hemm ħafna forum differenti li reġuni differenti jistgħu jaslu għall-istess mira. Ara fis-sens ta' kooperazzjoni territorjali għandna bżonn insaqsu li nafusna xi mistoqsijiet. Kif nistgħu niżgoraw li minar ma nimponu eh, li ċerta raġuni dajfa ma jaqgħux lura wisq u ma jitilfux l-għajnuna Ewropea. Fl-istess ħin il-raġuni Ehm, reġuni iżeb saħħithom jipproduċu iżjed mill-kwota tagħhom biex nagħdu biex allura Ewropa tasal forsi għal mira hemm ir-riskju li l-Ewropa u xi xin tippolarizza r-reġuni ġofija u dik appunt li kien hemm referenza lih illum minħabba dan ir-riskju hemm bżonn li jkun hemm soluzzjonijiet magħmula tapposta raġunijiet biex dana jarmonizza l-żvilupp reġjonali mal-rekwiżiti tal-Ewropa 2020. Hemm tliet xenarji, hemm tliet stampi. L-ewwel huwa l-reġun li żjed b'saħħithom ikomplu jiżviluppaw li żjed forma b'saħħitha. Tista' tgħid li l-reġuni li zjed b'saħħithom ħajkunu il-motur, il-magna tal-iżvilupp Ewropew għandhom ruol speċjali, imma hemm problema b'da tip ta' xenarju. Ikun hemm eh, inigwaljanzi territorjali li jistgħu kapaċi anki jiżdiedu dan il-modell. It-tieni xenarju huwa differenti u dan huwa li r-reġuni iżjed dajfa eh, jkunu jistgħu eh, jimmaneġġaw f'sens relattiv imma differenzi jibqaw f'kostanti. Il-tielet, il-tielet wieħ panorama hija l-opposta l-ewwel waħda. Jassuma, jassumi li eh, eh, li dawk li huma żeb saħħithom dejjem ħajkunu jtejbu il-sitwazzjoni tagħhom. Ġifieri t-tielet xenarju eh, li dawk li li e, huma li iżjed dajfa ikollhom iżjed potenzjal biex biex javanzaw. U din e, il-xenarju e, naqqas il-differenzi territoriali. Hemm xenarju ieħor li l-Europa 2020 tkun eh, diffiċli għal kulħadd. Jivri kull reġun jkollha tagħti kontribuzzjoni li l-Europa 2020 kif tista' għax l-impożizzjoni ta' soluzzjoni unitarja ma tgħinx. Aħna għandna bżonn identifikaw l-approċċ eh, korrett għal kull reġun u l-arbitrarjetà miex waħda minn dawk l approċi l insaxħu l-politika ta' koezjoni ħadd irrikjedi li ikunem hemm ħafna flessibilità. Huwa bla dubju veru li l-istrateġija Ewropa 2020 hija xirqa biex tiġi adottata diversi eh, strateġiji reġjonali li tottimizzom u topplikom fil-reġuni kollha u hekk ikollok effett pożittiv u hekk eh, topponi l-effetti negativi ta' miżuri kontradittorji. Għek ikonna sostenibilità, sostenibilità, eh, kompetitività u koezjoni soċjali. Aħna bħalissa qegħdin fil-fażi ta' pjanar imma mannix nifkonfondu dawn il-bżonnijiet mal-bżonn jew ix-xewqa li wieħed jiċċentralizza Għalla volja ċentralizzazzjoni hija importanti, ma nix nikonfondu jom l-applikazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Eżempji, il-regoli tal-fond tal-Unjoni Ewropea jgħatu ħafna importanza l-konċentrazzjoni biex wieħed jagħti jkollu żed livre imma tagħmel tagħmel sens pereżempju li wieħed jillimita il-miri tematiċi għal-le għal-voli regolament permetti erba. Eh, hemm referenza wkoll għal eh, massa kritika, m'hemm xejn ħażin fuq da. Imma meta inti tiġi għal serjetà dan hija sa ċertu punt eh, u simplifikazzjoni eċċessiva. Il-pjanar, il-programm pjanar integrali, ħaġa li Eh, pal riċetta. Spajna ġeġa referenza għal cakes li dan jikkonsisti mill eh, tqieq eh, bajt u putir ma minar spices li kważi ma għandhom lebda pis il cake ma jkollu tomata xej. Dawn l-ingredienti zzar li għatu eh, forsi li zjed impatt. Jekk ikollok percentax ta' konsentrazzjoni ta' 80% ma tamilx sens li tagħmel obbligazzjonijiet eh, ħorox għal dawk l-20% li baqa' risorsi ma jkunux jistaw jiġu użati tajjeb il-prassi l-aħjar prassi u relazzjoni bej l-amministrazzjoni differenti għalla volja forsi nistaw nidentifikaw ċerta punti dajfa u ek. Ek wieħed irid jagħti ġustizzja għal dimensjoni territorjali tal-politika ta' koeżjoni ma nafx jekk daħna qed nagħtux ġustizzja jekk nkomplu l approċċ preżenti fejn eh, il-Kommissjoni tħares lej il-livell nazzjonali u tinjora il-differenza il differenza Eh, differenzi reġjonali, per eżempju fil-distribuzzjoni tal-broadband, biex nintikom eżempju, dana tissakrifika il-potenzjal għall-iżvilupp ta' reġuni differenti. Jekk wieħed ma jeħux is-sitwazzjoni ta' kull reġun, forsi juża kalkulu medju fil-stat, fil-level ta' stat membru. Jena nħoss li l-strategija 2020 Ewropa u u l-Fond ta' Zvilupp Reġjonali eh, tagħmel ċerta esiġenti speċifiċi fuq l-istrutturi politiċi eksistenti. Ħadd muħaj argumenta li li eh, l-Europa 2020 ħad kolla l-esiġenti tagħha m'għandna bżonn eh, soluzzjonijiet iżjed flessibli u inqas politiċi ċentralizzati. Il-partijiet konċernati għandhom bżonn jaħdmu flimkien, il-kooperazzjoni trid tkun eh, mill-naħa l-oħra u għandhom ikunu konxi ta' responsabiltajiet tagħhom u processi proċessi ta' kapacitajiet ta' deċiżjoni li għanna bżon. Għanna bżon eh, għanna bżon governanza u nħolqu tal-informazzjoni u l-konna networks minn pajisa li għor ju importanti wkoll biex soluzzjonijiet ikunu eh, magħrufa fl-Ewropa kollha u jiġu użati fl-Ewropa kollha. Għandna bżonn ne nagħmlu evalwazzjoni tal-Strateġija eh, 2020 u nsaħħuha bazata fuq il-posti konċernati. Jina kontent ħafna li l-Komitat ta' Reġuni ħadet daw l-interess kollu fil-ħidma mill-ġdid tal-istrateġija ta' l-Europa 2020, signuri. Il-seklu 21 wassal li l-dinja hija raħal. Għanna bżon li, li dawn il-konnessjonijiet eh, twassal għal tkabbir ekonomiku ikbar u, u livell ta' ħajja ħjar. Għanna bżon ekwilibrju ħjar bej il-ċentrali u um, dak l fil-periferja, il-vuċi tal-poplu, il-vuċi tal-esperti. U dan huma l-affarijiet li għanna bżon biex insaħħu id-dimensjoni territorjali tal-politika ta' koezjoni ġdida. Grazzi ħafna. Naddu issa għal um, Folketing Danis, Signora Mette Hermann Danekal. Grazie ħafna, Signora President. Fortunatament, kon nitkelmu ħafna dwar is-sostenibilità matul il-ġurnata. U jekk aħna ħam bidlu uh, komunità vulnerabli lokali u nagħmlu li tkun iżda sostenibbli dak li għandna bżonn uh, kif kif il-konsumaturu jinterpretaw il-sostenabilità. U jien nixtieq ngħidilkom dwar kif id-Daniżi eh, jikkonsidraw il-sostenabilità. Dinja tkun aħjar, paċi, pa eh, mħabba u ftehim din mhux ma tiffunzjonax għal-konsumaturi Daniżi u ma nħazbin dwar jien u l-familja tijaj, il-post fejn naħdem u l-komunità lokali fejn jennex huma jħablu rasom dwar l-żona immedjata madwarhom. Jekk aħna rridu nbidlu xi ħaġa dak li nixaqsam sostenibilità għandna nasbu f'termini lokali mhux globali. Imma fl-istess hemm eh, verament rridu eh, t-tibdil lokali jħalsu iżjed jekk jkun hemm impig fil-komunità u jħossu joġobhom l-aspetti soċjali jħoss toġobom li jkunu parti minn xi ħaġa ikbar. Jekk hemm xi ħaġa li nistgħu nagħmluha flimkien li tlaqqadna flimkien bħala familja, bħala ħbieb, bħala ġirin, allura dina ħaġa li toġobhom. Huma iħobbu jiffrankaw il-flus. ma jiddejqux li jihdu ċerta riski, ma mux wis riski. U l axar mux l-inqas, il-konsumaturi jridu jirafu u ma xħajk jawu ċ-beneficju ħajkolli. Allora jishtiqu li kunem tibdil lokali, mħazbin dwar il-familja taħħom, il-komunità komunita tagħhom. Huma jishtiqu jkunu parti minn xaħġa kbira, ma fl-istess ma rridux wis riski u ma rridux iħassu wis. Allora kif eh, użajna dell informazzjoni biex biex namlu investimenti produttivi u sostenibli fid-Dinamarka? Għanna għanna eh, gżira bin għazmin 4000 persuna għandhom ħafna mm, problemi Samsung jisima u li eh, għandu ħafna problemi l-essodu rurali, mpigi li qed jispiċċaw u fl-2012 stabilixxu mira għallu fil-periodu ta' 10 snin din il-gżira tuża biss enerġija eh, rinnovabbli 100% u rnexxielhom jagħmlu da kif tista tagħmel li komunità żgħira tal-4000 jimxu fl-istess direzzjoni f'dak li sostenibilità billi eh, ikunu involuti, imma mhux fis-sens li nagħmluha normalment meta l-nies eh, nisa politika eh, kienu involuti ċittadini ma tħoċ dan huwa l-plan, il-pjan joġobkom komjule Din id-darba dak li għamilna huwa li nivvaloraw l-opinjoni tal-popolazzjoni lokali għalu aħna nixtiequ ikon enerġija rinnovabbli 100% x'tħossu li għandna għamlu xaħat għal wind turbine u bidwi qal jiena rrid biogas bbażat fuq il-tiben. U persona oħra qalet li jiena faċilita l-saħħan li ta' diprovdi sħana għal-gżira kollha huma kollha ħassew eh, din il-tibdil għall-enerġija rinnovabli għax ħassewa fil-finanzi lokali wkoll u maraw kif huma u il-flus huma jixtru il-tiben mill-bdiewa u li l-flus tibqa' fil-komunità lokali. Dawk li jgħixu fil-gżira kellhom iħallsu xi ħaġa imma gwadanjaw ħafna u dana żied il-motivazzjoni tagħhom u ġalhom jaħdmu iżjed. U ma qalu x'dan jien x'ħan gwadanja l-bidwi is li hija tajba, idea tajba li l-tiben issir enerġija minn għandu hotel jista' jagħtik mamar eh, dawk in-nies li jiġu biex jaraw kif qed jiffunzjona l-proġett u affarijiet oħra qed jiġru, jiġri ħafna impigi ġew maħluqa fi ta' żgħira f'gżira li kienet bati mill-essodu rurali u din hija u kienu parti minn proġett kbir li kiber u kiber. Enerġija rinnovabbli li tiġġeddet eh, ġamet referenza għat-turbina bir ta' tafu xieġi meta jkollok turbina eh, tar-rieħ rib per ċerta persuna jgħidu verament kbira u vera, vera kera u nista nista nismaħħu 24 sija fil-kuljum imma kinti inti dik il-turbina ta' riħ tkun tiegħek u taf li qed toħloq l-enerġija renovabli għal darek, allura inti tara minn lenti differenti dik hija t-turbina ta' rieħ tijaj ħafna izbaħ meta inti dik tkun tiegħek u turbina tal-driħ huma verament sriħ għax huma tal-familja li qegħdin jgħodu ħdejhom. Nies tan-negozju mill-municipalità u sal-2000 sal-2030 eh, mhux ħajużaw il-fuel fossili u naħseb li jaslu. Eh, eh, zewġ terzi tal-karozzi municipali huma jisuqu bil-enerġija solari. Qabel kienet marufa bħala gżira li kienet problema fejn m'hemmx impiegi. Issa verament fokata fuq l-enerġija li tiġġedded. Dejjem hemm xi ħaġa tajba. Is-sostenibilità hija li aħna naraw dak, li għandna u mhux nimportaw kollox naf li din hija ħaġa perikoluża li tajda fid-dinja eh, globalizzata fej il-konsum jiddependi fuq opportunitajiet fid-dinja kollha. Ma dana kollu għandna nħarsu lejn opportunitajiet lokali għax aħna għandna bżonn il fus jibqa' fil-livell lokali u s-sostenibilità li kulħadd ikun abilità speċjalment il-ħaddiema u l-klassi medji. Il-kulturi kollha għandhom affarijiet li għandna nkunu gburin u aħna bħala nies fil-politika għandna nidentifikawha u nġalu tikber. Għaliex ma nkunux inqas birokratiċi meta meta nippreparaw ir-regoli. Aħseb dwar in-nies li inti qed qed tifoka fuqhom t tkellem dwar e, politika ta' svilup rurali aħna nippreparaw formuli li jridu jimlew għal finanzjar ma nafx is-sitwazzjoni f'pajjiżek f'pajjiżkom imma dawk li jaħdmu fid-distritti rurali normalment għandhom l-istess livell ta' edukazzjoni bħal dawk li għandhom li jgħixu fl-bliet. Ħafna affarijiet isiru forma volontarja u jekk formula li għandha ħafna eh, diversi paġni, eh, kull ma qed nagħmlu huwa noħolqu l-inizjattiva. Aħna għandna bżonn nadattaw l-leġiżlazzjoni skont il-grupp li aħna qed nifokaw fuqu u kif kont kif ħadd qabel. Aħna grupp ta' stati membri differenti u jiena ningrazzja l-ħanin għalla ta' dawn manna bżon realizzaw li huwa differenti li huwa diffiċli li wieħed joħloq regoli li huma applikabbli għal kulħadd. Allora meta aħna nħassu lejn xi ħaġa bbażata fuq il-GDP, evidentement ħajkonna problema għax jekk naħsbu li din għal problema eh, din il-maniera li għandna nagħmlu hekk jekk aħna aħna nħarsu lejn daw l-aspetti daħna m'għandniex bżonn xi ħadd li jibgħatna ħafna flus aħna gburin u nixtuq namlu da waħedna ma toqgħodx toħlo, ma toqgħodx toħloq eh, xkiel. L-importanti, l-ħaġa importanti huma toħloqx xkiel għalina, ġifieri konna bilanċ ekwilibrju għanna bżon proċedura ta' applikazzjoni tajba. E, manda mandiġ tkun sek burokratika li toħnu kull inizjattiva lokali li komunità eh, lokali vulnerabli se ta' twasat fil-level aħjar. Grazie. Uh, għanna seba kellimi, tlita mill-Parlamenti Nazjonali u erba mill-Parlament Ewropew. Nikos, saħħiħalos, li xta' jitkellem. Nikos, l-ewel. Thanks a lot. I will speak in Greek. Um, Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών. Μέλα, importante ħafna li ikun hemm kollaborazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u e l-Parlamenti Nazzjonali. Dan punt importanti ħafna. Però nħost importanti għaliex nistgħu nagħmlu skambju ta' opinjonijiet, imma fuq kollox għaliex bekk ikun hemm kooperazzjoni fuq suġġetti politiċi Però hemm ħafna politiki llum il-ġurnata li jitwildu mill-gvernijiet bħala puntat loq, imma mbagħad fil-pajjiżi tagħna jiġu msemmija jisom xi politiki Ewropej. Nistatikom eżempju ta' dan għaliex għandhom xjaqsmu mal-kumitat tagħna wkoll. Irid ikun hemm dialogu biex fil-futur nimxu l-qoddim Idu kien hemm dialogu bejn il-Parlament Ewropew, bejn il-Parlamenti Nazzjonali, bejn il-kumpaniji, bejn il-laqdiet ta' ċittadini, għaliex il-gvernijiet ridu rabta bejn is-soċjetà l-aqdit ta' ċittadini, ir-reġun u l-gvernijiet, utli għal kulħadd u dan nirrepetuh bosta drabi. Bekk il ftejmiet ikun jistgħu jiġu implementati b'aktar effiċenza. Il-pajjiżi kollha mhux biss dawk il-pajjiżi tradizzjonali biex ngħidu hekk li s-soltu jagħmlu hekk irid ikun hemm rabta bejn iċ-ċittadini, ir-reġuni u l-istat. Sabiex bekk fl-2014 l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea jkunu lesti programmi ta' kwalità u jkunu lesti li jiffirmaw l-ftejmiet ta' sħubija mal-Kommissjoni. Ftit jafu li hemm din id-diffikultà li qed jaffaċċaw l-Istati membri biex ikun hemm programmazzjoni ta' dan it-tip. Issa fil-Parlament Ewropew ma ġewx stabiliti limiti massimi. U dan isu kien eh, aġira ta' posta biex ikun ta' deterrent għal dawk il-pajjiżi li ma implementawx bisħieħ il-programmi. Fil-fatt minn gvernijiet biss adottaw ċertu programmi minn 28. Dan xifisser, fisser? Fisser li għada jew għada pitada l-Ewropa isa ħatanata tort li il-politika ta' koezjoni ma implementata fl-istati membri, mentri il-verità xini. Il-verità hija li l-Parlament Ewropew qatt ma seta' jintervjeni fuq dan il-punt. U għalhekk jiena niproponi lill-Parlamenti Nazzjonali li fiħdanom jiddiskutu xinu ma responsabiltajiet, ta' minu ma responsabiltajiet, xinu ma responsabiltajiet tal-Parlamenti tal Nazjonali biex unbat ikunem iktar koordinazzjoni fuq il-livell Ewropo. Ta' sekwit l-istati membri jisom jipuntaw subajom lejn il komunita Ewropea meta ma jemlux tajjeb għan nuqqasijiet li kon tiġru fuq livell ta' stati membri. Punti ħol li nishtiq namel huwa dwar il-budget. Il-Parlament Ewropew u b'mod partikolar il-Kumitat Reġi fost kumitati oħrajn tkellmu dwar il-budget Ewropew mhux bħala ħafna budgets li tiġmaħħom flimkien mill-istati membri differenti u tiġborhom taħt budget wieħed imma mod li titkellem fuq 28 budgets separati tara kif ħataqadhom flimkien u mod li titkellem dwar budget li jrid jħares lejn sfidi bħal l-impigi, l-impigi għazzaza, l-suġġetti tal-qasam soċjali, l-integrazzjoni ta' ċertu gruppi soċjali, eccetera. U dan irridu nagħmlu x-xogħol mhux fuq livell ta' kull gvern imma fuq livell tekniku u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm iktar dialogu anke f'dan ir-rigward. Nixtieq nagħlaq billi nsemmi suġġett importanti ieħor. Ftitu ma dawk il-parlamenti nazzjonali li jafu li l-Parlament Ewropew poġġa pressjoni u kritika il-problema tal-promozzjoni tal-politiki ta' trojka, jiġifieri li jkun hemm il-kodeċiżjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill, it-trojka taqbad u d-deċidi mingħajr ma tqis li jkun hemm votazzjoni tal-proposti jew inkella mingħajr ma jkun hemm is-sem sħiħ tal-Parlament Ewropew fid-deċiżjoni. Dan ġifisser, ifisser li wara proposta tal-grupp tagħna, it-trojka kellha toqgħod tiġġustifika l-aġir tagħha. Dan punt importanti, punt importanti għall parlamenti nazzjonali kollha. Meta politika ikolla x'inqasijiet u ma żommx mal-anijiet makroekonomiċi, il-politika trid tiġi korretta u dialogu jrid isir mhux biss fuq livell ta' stat membru ma anke mal-laqdiet ta' ċittadini mas-soċjetà. Il-politika finanzjarja ma tiċ tolqot fil-laħam il-ħaj, is-saħħa, l-edukazzjoni u dialogu soċjali. Għaliex Dawn huma elementi li jaqgħu taħt il-kappa ta' dialogu soċjali. Jiġifieri fil-verità ma kienx hemm kollaborazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u Parlament il-Parlamenti Nazzjonali fuq xaġalija deċiżiva u naħseb li ħajkollha effett fuq il-futur tal-elezzjonijiet. Ovvjament il-Parlament Ewropew fih dan il-kumitati hawnhekk speċjalment il-kumitat Reġi, l-Kumitat Envi, diġà bdejna niddiskutu kifet x'kisbu fit-trojka. U nittamaw li dan kollu wassal biex ikun hemm laqa tal-presidenti tal-gruppi li ser isseħħ f'April. Jiġifieri ssir diskussjoni fid-dettall li twassal għal riżultati li jgħinuna biex nilqaw għal kriżijiet oħra li jistgħu ifeġġu fil-futur u mhux bil-mod kif affrontajna l-kriżi llum. Grazzi. Grazzi is-Sur Hernandez. Grazzi President. Jiena nħares lej din il-laqa bħala laqa ta' interkonnessjoni isa rabta bejna l-ekonomija, s-soċjetà u żoni ultraperiferiċi. Ikolli ngħid li fil-waqt il kummissarju huwa pjuttost imħasseb, nixtieq nisma' daqsxejn minn għandu x'jaħseb, aħna sodisfatti li l-budget tal-Unjoni Ewropea ġi adottat u nittamaw li hemm xi xorta ta' roadmap memuża miegħu li verament ikolla konsistenza Ewropea memuża magħha. Kemm hemm koeżjoni soċjali fil-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea? Dan huwa l-punt li nixtieq hawnhekk fil-kumitat. Issa żewġ kommenti oħra x'ingħidu dwar l-IRDF. Fil-politika reġjonali ma tantx smajt wis dwar dawn il-fondi. Aħna bħal l-Partito Popolar konna nemnu bil-bosta kem dwar kemm huma utli dawn il-fondi u nixtieq ngħid illi l-problemi soċjali huma kwistjoni ewlenija fl-Ewropa li rridu nafaċċaw. It-teknoloġija u l-problemi tekniki mhumiex problemi tekniċi mhumiex daqshekk problema li ċittadin ħarber rasu wis dwara, ma aħna rridu iktar Ewropa soċjali x'nistgħu eh, nindirizzaw. Huma punti li qajmu ħafna drabi soċjalisti. Jiena nixtieq ngħid illi il-GDP dejjem kien indikatur eh, ta' kejl, anke fir ta' qabel, il-GDP esprimi dak li esprimi u dak li jkun ikun jaf aktar. X'aktar minn hemm l-GDP m'għandux id-dimensjoni soċjali u naħseb għalhekk l-Ewropa jaħtieġ li timxi l qudiem u tinvolvi indikaturi oħrajn għajr il-GDP għaliex fih dan il-GDP hemm problemi oħrajn li qed jitkejlu li mhux qed jitkejlu u jkun importanti li jkollna xi kejl għalihom. Fil-grupp tagħna fil-Parlament Spanjol nħossu li dawn l-affarijiet għandna naqduhom il-kol flimkien. Viktor Bostenaru mill-Parlament Ewropew parlamentari Ewropew eh, fisem ir-Romanija. Grazzi, rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali dan, dibattitu f'waqtitu imma tħaffux iż-żejjed naf li għandkom tħassib dwar il-kondizjonalità makroekonomika u l-kondizjonalitajiet l-oħrajn, imma rridu nieħdu nota tal-fatt li l-Parlament Ewropew kien sistematikament, jekk mhux permanentement, jopponi dan l-aġir imma l-ebda gvern inklustawkom għat ma qal le jew id niddiskutu l-ħaġa mill-ġdid u għadmir tagħkom u dmir istituzzjonali kostituzzjonali tagħkom li tiddiskutu dan u t-ċaraw għala kien hemm din it-tip ta' mġiba. It-tieni punt. Jina nixtieq nitkellem dwar il-fond ta' koezjoni, fond ta' 66 biljun euro li minnu 10 biljuni u mallokati għal faċilità ta' ejja kollega l-Europa, Connecting Europe Facility. Irridu naraw jekdaw il-flejjes u tefqu bil-aqal Però dan ħajn u bela għal jekk ikun hemm qafas istituzzjonali fis-seħ fl-ewwel ta' jannar. Hemm ħafna vantaġġi għal komunitajiet, għall irħula għal ċittadini Ewropej f'kull stat membru tagħna. Qed nitkellmu dwar it-tisħin fid-distretti differenti, problema mhux biss fl-Ewropa ċentrali ma anke f'ħafna nħawi oħra, solvejna l-problema biex naraw kif ħanifrankaw l-enerġija biex ikun hemm manutenzjoni tal-bini biex ikun hemm kostruzzjonijiet aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u dan it-trattament identiku fiż-żewġ fondi tal-IRDF tal-kollega distinti tiegħi tal-Sur Olbrecht u l-Fond ta' Koeżjoni. U salvejna wkoll il-problema ta' distribuzzjoni u trasport ta' tisħin u tal-enerġija u anke ta' tkessih jekk qed nitkellmu dwar effiċjenza għolja li hija tielet ġenerazzjoni biex ikun hemm tkessiħ, tisħin u enerġija. Imma impossibilità kbira biex wieħed jinvesti fl-enerġija li tiġġedded. Imma biex dan kollu jiġri intom u aħna, aħna l-Ewropej, neħtieġu neżerċitaw l-approċċ ta' iktar minn font wieħed, għaliex dan huwa realistiku fattibli li tiffinanzja mill RDF u mill-fond ta' koeżjoni meta nitkellmu dwar it-tisħin, dwar distribuzzjoni u trasport u tkessih u jistess japplika meta ninvestu fuq l-enerġija li tiġġedded. Iżda biex nkun nistgħu nipprattikaw dan l-approċċ ta' ektar minn font wieħed għandna bżonn istituzzjonijiet għatta posta li jwetqu dan ix-xogħol, awtoritajiet ta' ġestjoni, ecc. ecc. Mhux xogħol faċli u dan l-approċċ li semmejt huwa konness ukoll ma l-approċ integrat sabiex bekk mill-bidunet tiddizinja proġetti li kopru iż-żewġ dimensjonijiet. ċaġoħra importanti bl-istess mod. Fil-biduet li kien hemm 10 biljun euro mill-Fond ta' Kozjoni Ewropew ħajjiġu allokati għal Faċilità Connecting Europe. Fil-waqt il-Parlament Ewropew kien qed jissielet biex iżom dawn il-flejjes 10 biljun euro tal-istati membri. Aħna solvejna l-istess problema bil-dispozizjoni, bil-fond kozjoni, mala l-parlament biss, anke għal-CEF ħajkun hemm, ġifieri l-flejjes ħajibqgħu fil-flejjes nazzjonali disponibbli sal-31 ta' Deċembru tal-2016. Tinstema sabiħa, imma biex tinvesti dawn l-iktar minn 15% tal-fond ta' koezjoni għal faċilità Connecting Europe neħtieġu nħejju proġetti li jimxu jitfit ma' rekwizit tal-CEF u l-standards tiegħu. Kemm għat trasport bil-ferrovija, l-enerġija, broadband, gas u dak kollu li għandu x'jaqsam ma' CEF. Jekk l-istati membri ma jkunux kapaċi li jagħmlu użu minn dawn il-15% tal-fond ta' koezjoni fid-dimensjoni tagħhom fil stat membru rispettiv fl-ewwel ta' jannar tal-2017 xi ħaġa bħal 15% tal-flejjes tal koezjoni tagħkom awtomatikament se jiġu trasferiti lejn Brussell. Ġifri jena ċarawhom l-affarijiet, ma ngħidu kif huma. Hemm il-ħin Għatem ħin hemm il-possibilità skont il-fatt illi aħna wkoll għamilna enfasi kbira amministrativa u istituzzjonali u għalissa issa l-istati membri huma obbligati li joħolqu l-kapaċitijiet tagħhom biex jiddisinjaw u jimplementaw proġetti ta' din ix-xorta. Dan kien il-kontribut tagħna tal-Parlament Ewropew li kellu il-jett tiegħu adottajna regolamenti Kolla meħtieġa imissa il-mazz fidejn il-parlamenti reġjonali li jevalwaw kemm huma lesti l-istati membri u l-gvernijiet tagħhom biex jimplementaw dawn l-affarijiet fidejn il-parlamenti nazzjonali dmir istituzzjonali u kostituzzjonali biex jittiżguraw li l-awtoritajiet fl-istati membri jimplementaw dan ix-xogħol moċira u fil-ħin. Kwalinkwa spiegazzjoni oħra tkun tajba imma ma tipproduċi ebda riżultat li huma meħtiex. Ġifieri responsabilità kbira, responsabilità li qedem u kenna ġlida kbira għal bosta snin mal-Konsill, mal-gvernijiet tagħkom, fejn il-Konsill kien predominantament, jekk mhux konstantament, jaħdem fuq id dimensjoni li fej irid iżomm il-pożizzjoni tiegħu bes rasu, aħna tlabna l komissjoni kellna suċċess li niksbu li npoġġu il-pożizzjoni tal-Parlament hemmhekk fix-xogħol u issa għandna il-metodu komunitarju li huwa ċar bil-politika ta' koezjoni. Immissa wasal iż-żmien biex timplementawha. U jiena konvint li r-reġuni tagħna, l-komunitajiet tagħna jeħtieġu dan dan fi żmien ta' skarsità tal-investimenti biex jaraw il-benefiċċji tal-politika ta' koeżjoni. Dan jista' jiġri biss jekk il-kondizzjonijiet ikunu fis-seħħ moċira fl-ewwel ta' Jannar tal-2014 jew inkella sa tmiem tal-2014. Jekk le, nilmentaw pajjiżi wkoll inkluż ir rumanija xogħol diffiċli, komplikat, għandna bżonn iktar ħin, imma iċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx is-sabar li jistennew aktar għaliex dan iż-żmien ma jeżistix. Grazzi. Thank you Victor from Grazzi Victor mill Kroazja nagħti l-kelma sa il-Peter eh, Baranoċ. Grazzi, Signor President, Signori, Din hija l-ewwel darba li jina għandi l-opportunità li nitkellem fiħdan il-Parlament Ewropew biex naqsam ma'kom l-esperjenza mill-pajis tiegħi. Ġifri l-aktar membru ġdid fiħdan l-Unjoni Ewropew biex ngħid kentejn dwar numru ta' kwistjonijiet li kienu qed u jitqajm kemm il-darba f'dan id-dibattitu bosta kellima qalu li intenzjoni ċara mill-Parlament, mill-Kummissjoni Ewropea biex tinsisti fuq id-disciplina ekonomika f'dak li hu għall-assorbiment tal-flus mill-fondi Ewropej. U dan huwa jew waħda mill-affarijiet li aħna nistgħu naraw mill-perspettiva tagħna għaliex fil-Kroazja aħna kellna każijiet fejn investimenti saru mingħajr strateġija ċara, mingħajr qan prinċipali u għalhekk falla anki l-aktar pajjiżi żviluppati f'dan l-Unjoni Ewropea mhux ser ikunu kapaċi jaffordjaw il-lussu ta' tal-investiment fil-ġejjeni. It-tieni aspett dak li aħna nqisu bħala żvilupp fil-Kroazja huwa s-settur tal-enerġija. L-Unjoni Ewropea qiegħda tafaċċa l-istess problema. Noqqas ta' enerġija u għalhekk aħna rridu nżidu l-efficienza tal-enerġija rridu nibnu fuq l-infrastruttura tal-enerġija u l-istrateġiji nazzjonali tagħna huma konformi ma' l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward u għalhekk aħna nistennew li aħna ser niksbu l-appoġġ li neħtieġu sabiex bekk nkun nistgħu nimplementaw. Mbagħad għandna l-kwistjoni wkoll tarwal ta' parlamenti nazzjonali fiħdan il- stadju ta' implementazzjoni u monitora għal politika ta' koezjoni li natu iktar empowerment parlament parlamenti sabiex jaħdmu aktar u għabbazi tal-esperjenza tiegħi u anki komitu aħna l-koll nistgħu naqbu l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea l-Gvernijiet Nazzjonali għandhom ukoll għafas ċar ħafna li fuq un iridu jaħdmu, firja unak għet nitkellem fuq l-aki komunitera, li huwa tajb ħafna, ikun tajb ħafna l-Unjoni Ewropea biex toħroġ dokument speċifiku li jimponi li l-gvernijiet nazzjonali kollha kemm huma obbligu legali sabiex jinvolvu li l-parlamenti nazzjonali fiħdan l-implementazzjoni tal-politika ta' koezjoni. jekk dan ma jsirx, jiena ninsab xettiċu seċċettiku dwar l-abilità tagħna biex nikkonvinċu l-gvernijiet nazzjonali tagħna sabiex jagħmlu dan, huma ser ikollhom bżonn dan din l-imbuttatura. Aħna diġà semmejna il-terminal tal-LNG fuq il-gżira ta' Kirk, din insibuha fuq il-vant tal-Kosta Adriatika, aħna bnejnija sabiex back nirċivu kwantitajiet aktar kbar ta' LNG u anki sabiex namlu trasportazzjoni fiħdan il-parti li btar ġewinija tal-pajis. Daw ma tip ta' proġetti li fil-ġejjini tal-Unjoni Ewropea fiħdan il-lan eh, prinċipali li niksbu eh, indipendenza fl-enerġija naħseb dan jista' jaqdi rwol importanti ħafna. L-esperjenza minn xi ftehmiet ta' sħubija li aħna kellna ma kienu daqshekk pozittivi, aħna rridu nkunu sinċiri dwar dan. Il-żona ekonomika li e, xtaqet tiddikjara il-Repubblika tal-Kroazja hija punt prinċipali minħabba l-falliment li u l-kapacità tagħna biex naddottawha issa qed naraw it-tnaqqir tal-istoks ta' sajt mal-Kosta Adriatika li qed taffetwa l-Kroazja, Slovenja u anki l-Italja. Għalhekk tkun ħaġa tajba wkoll li nagħmlu xi ħaġa dwar dan u l kommissjoni wkoll forsi għandha tieħu inizjattiva f'dan il-qasam u anki titkem fisem l-istati membri li jridu jiġdu dawn il-flus, pero anki għal benefiċi ta' l-istati membri kollha. Issa, nati l-kelma lil eh, Joaquin Seller minn Berlin u kien rapporter fuq l-amenda għal rapport dwar bidla fil-direttiva partikolari. Grazzi tassew. Grazzi tal-li semmejt il-emenda li jina għamilt, jina nisċiq nikkomenda l-kollegi tijaj fil-kooperazzjoni strutturali u għalek jina nisċiq ningrazzja l-kollegi kolla li votaw biex jini kifini palissa, jini xie nitkellem fuq punt pero kompletament differenti. Onek, Aħna qegħdin bil-qeda u għalhekk għandna opportunità tajba biex nagħmlu skambju bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Però naħseb dan irid sir ta' sekwitu mhux biss darba fis-sena. Naħseb li għandu jkollna ammont aktar kbir ukoll meta niltaqgħu. Trattat ta' Lisbona impona obbligazzjoni fuqna l-kol. U anki il-Parlament Ewropew jrid ikkopera ma' istituzzjoni toħra, però il-Parlament Ewropew bħalissa jikkolabora mal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tikkellem biss mal-gvernijiet kif smajt fil-fatt uħud jgħidu. U għalhekk il-natura intergovernativa għada qed tittieħed biżgur u għalhekk naħseb jiena m'għandniex inżommu din is-sitwazzjoni hekk kif Naħseb li irridu neliminaw l-izbilanċ Ewropew. Aħna rappreżentanti tal- ta' rappresentanti eletti wara kollox ta' ċittadini u aħna nistgħu neleminaw dan il-żbilanċ demokratiku li għandna fl-Ewropa. Il-kriżi ekonomika u soċjali taffetwa wkoll il-budget ta' l-istati membri u kif ukoll ir-reġjuni, però l-kriżi għadha ma spiċċaċ lanqas xejn. Aħna għandna bżonn aktar sforzi kbar sabiex aħna Eh, nerġaw nimxu fuq id-direzzjoni lejn il-prosperità u livelli aktar għolja. Però il-kwistjoni i wada ġifiri jekk l approċċ u l-azzjoni tagħna sissa hix adegwata meta ikkomparata ma l-iskala tal-problema. Aħna diġa tkellimna dwar il-fondi ta' fondi strutturali u ta' koezjoni u għadna li daw ma neċessarji. Medzi neċessarji sabiex najnu l-reġuni l-inqas sviluppati. Għana kważi wasalna fit tmim ta' sena 2013 u għonek wasalna fit tmim ta' l-2007-2013 u dan il-periodu ta' finanzjament. U għalek fjannar inqas minn siġġima toħra il-metodi il-ġodda ser jitlu fis-seħ, pero il-ġimgħa li għaddiet biss. Ħames minuti qabel nofs il-lejl aħna rnexxina nilħu ftehim fuq dak il-font flimkien mal-gvernijiet nazzjonali. Għana istennejna li nirċivu id-dokumenti fir-rebija tal-2011 minnaħa tal-Kommissjoni u dan kien ikun jatina bżied żmien taħt il-Presidenza pollakka biex insolvu dawn il-problemi, però aħna rċevejhom biss fit tal-2011. U għalhekk hawnhekk għandna bosta proposti leġislattivi bl-inklużjoni tal-MFF u anki fondi strutturali. Wara dan aħna ħadimna bħeffa, diskutejna l-MFF u anki l-fondi strutturali u regolament tiegħu fl-Ulju tal-2011. Ġunju fl-Ulju tal-2011. Aħna domna negozjaw għal sena u nofs, flimkien mal-Kunsil, u Kif għattilkom, fil-11 ta' flaxija kważi kważi l-ħakna ftejim. Kenna diffikultajiet dwar kliem. Kważi battalji fuq kelma waħda. Dejna domna ħafna niddeċidu li ma klim ħanażlu fil-dokument u kien hemm nuqqas taqbil anki jekk aħna konna nafu li kellna bżonn dan il dan l-istrument biex nġildu l-kriżi. Min din id-diskussjoni ħareġ ċara li il-Kummissjoni bdiet negozjati għal studejmiet ta' sħubija biex jibdew ukoll jistudjaw applikazzjoni, u abbozzi. Prok kif qalet il-rappreżentant tal-Kommissjoni issa watalna fi fejn aħna rridu nħarsu lejn eh, kondizjonalità ksante għalmenu dan huwa kien l-approċ strateġiku tal-Kummissjoni, ma dana kollu ir-rappreżentant minn l-organizzazzjoni lokali tal-gvern għal dan kollu tajje, pero aħna nanna bżonn ukoll flessibilità. Dan għaliex ir-reġjuni mhux kollha huma l-istess. Aħna wasalna f'stadju fejn ix-xogħol suppost sar, però għad għandna nuqqas taftajim u għatanna għandna għaddejjin bid-diskussjoni. U għalhekk il-kwistjoni hi jekk għandniex ħin biex noqogħdu niddiskutu. Jekk ir-riżultati ta' dik id-diskussjoni jistgħu jkunu ta' suċċess u mingħajr diskussjoni nistgħux inkunu xorta waħda ta' suċċess. Għalhekk eżis kelligi mill eh, Parlament Nazzjonali u Parlament Ewropew. Aħseb aħna rridu naħdmu aktar fl-imkien bisħiħ u fiħdan il-Parlament Ewropew rridu nitkellmu bleħen wieħed anke meta nnegozjaw mal-Kunsil għax bekk aħna nkunu aktar effettivi. Ta' sikwit l-ambizzjonijiet u l-possibiltajiet tagħna joħorġu barra minn dan il-proċess u riżultati bekk ikunu differenti. Aħna tkellimna dwar finanzjament fuq aktar fuq medda twila ta' żmien, però ovvjament aħna rridu nirregolaw is-swieq finanzjarji u anki rridu nistabilizzaw il-banek. Il-li sibi fuq ħafna flus dan il-proċess madana kollu il-banek edin jużaw dan il-flus sabiex jassikuraw il-pozizjonijiet tagħhom qed jirċivu flus bi prezz baxx, però mhux qed jadduh lill-ekonomiji. Il-Bank ta' Investiment Ewropew għandu wkoll strumenti differenti finanzjari sabiex jassiguraw finanzjament fuq medda twila ta' żmien. Daw l-istrumenti bosta każijiet mhumiex qegħdin jiġu użati. U għalhekk aħna qegħdin verament eh, noħolqu diffikultajiet għalina. Nizolqu fin-niexa hawnhekk. Għanna diffikultajiet anke biex norganizzaw ruħna u t tilet eh, pajjiżi terzi, ovvjament qegħdin jinnutaw din id-djufija li għandna. Fir-Renju Unit u ċ-Ċina qegħdin joffru flus minħabba minn profitti li juna qegħdin jagħmlu u edin jibnu wkoll impjanti nukleari ġodda. Pajjiżi oħra qegħdin jixtru netwerks ta' telefonija u lum rajt fil-gazzetta li il-nofsenar u ix eh, tal-Azja edin jiselfu kol l-Europa. Biljoni ta' flus Hawnhekk e, qed narfu li t-teknoloġija trid tiġi użata, hawnhekk qed nitkellmu dwar networks Ewropej, interoperabilità, qed nitkellmu dwar livelli wahdina. E, dan kollu tajb, però iċ-Ċina qed tajt jekk intom tużaw il-ferroviji ta' veloċità għolja tagħna, dak il-każ aħna nibnew networks ta' veloċità għolja fil-Bulgarija, Romanija, eċetera, eċetera. U jiena naħsib id-dinja politika tajba, politika Ewropea adegwata. il-problemi mhux qed jonqsu, pero aħna nistgħu insolvuhom biss jekk aħna naħdmu flimkien. Jekk aħna nkunu b'saħħitna flimkien. U nkomplu nżidu l-kooperazzjoni tagħna bejnietna, grazzi. L-Ungerija s-sur ekkex. Grazie ħafna, Signora President. Meta nippreparaw għal laqta ta' dan it-tip, ovvjament taħseb dak dwar dak li ħatajt, ma nixtieq ngħid li wara d-dibattitu dejjem tispiċċa b'idejat oħra. Sena l-Ungerija s sottomettiet il-ftejm ta' subija l unjon Ewropea u kella risposta pożittiva Minn dak iż-żmien kien hemm dibattitu sħiħ fuq il-ftehim ta' dibatt ta' subija. Il-kollega Danis għamlu xamlu xi punt interessanti ħafna l-Ungerija eh, u koll eh, adottat eh, strateġija ta' zvilup sostenibli u ħolqot post ta' ombudsman għal ġenerazzjoni zazua. Naħseb li hemm xi tip ta' intermedjarju għal leġiżlazzjoni li forsi jista' jkollu wkoll dritt ta' vito biex jiżgura li l-interess, l-interessi tal-ġenerazzjoni li għadhom għatri li jiġu, jiġu mħarsa. Kenna kas eżempju tajjeb mill ġermania u kenna u koll mill-Ungarija. U kena u kol xie kas li kien jinvolvi s serbja u Rumanija. L-networks huma konnessi waħda mal-oħra. Dawn għandhom bżonn jiġu regolati sew u hemm kwestjoni ta', re, ta regolazzjoni involuta. Għanna bżonn niżguraw li r-risorsi jiġu użati sew u nejnu biex l-istrateġija tal-enerġija twassal għal riżultati u kollu u sanna l-istrateġija l iżvilupp rurali. minn dak li huwa art tista' tinħadem. Dana kollox jipprepara għal ġejjini u niżguraw li fil-ġejjini aħna jkollna eh, SMEs Ungeriżi jżeb saħħithom u hekk noħolqu impjiegi. Fażi oħra ħatibda fl-2014. Korpi u istituzzjonijiet diċentralizzati jeżistu u fl-Ungerija ma jkonniex provinċi kif kellna fl-modi l-bliet, l-rħula, ċentri urbani ħaj kollu bżon jipreparaw l-programmi tagħhom u jintegrawhom fil- l-pjani ġenerali. Ftit zminilu ilu kien hemm konferenza f'Budapest fejn eh, membri tal-Parlament Rumanija, Serbia u l-Ġermanja kienu prezenti taħt eh, il-Konrad Adenauer Stiftung fejn ħaddetna dwar Europa eżeb saħħitha.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 għanna bżon Ewropa għazjed b'saħħitha. Dan jfisser Ewropa għazjed kompetitiva biex niffaċċaw l-Indja, Stati Uniti. Niftakru, għanna niftakru l-klim ta' Surba Rosso, il-kompetittività ekonomika fl-Europa fil-prezent hija medda minħabba il-prezzijiet prezzi għolja ta' servizzi pubbliċi. Il-kompetittività qed issofra l-konsekwenzi ta' daħna għanna bżon naħsbu mill-ġdid dwar kwestjonijiet ta' enerġija u regolamenti u kollu interkonnettività għanna bżon naħsbu dwar kif aħna neħtlu fil-subija ta' bej korporazzjonijiet, hemm ħafna tensjonijiet tensjoni fl-Europa fuq il-kwissjoni tal-kompetittività. Ħafna drabi ma nifmux li l xurxin. Kif qal il-kollega Ġermaniża. Il-lan ta' għandu jkun biex nsibu tri l qoddim u nużaw risorsi maniera li jizgura kooperazzjoni effiċenti. U da kollu bl-idea li ntejbu il-kompetittività. da kollu nżomm moħħu. Meta zoħet iżomm moħħu il kriza li għanna. Grazzi. European Parliament, the last speaker is from Spain, Maria Irigoyen Perez. I hope that interpreters eh, l-aħħar kelliema Maria Irigoyen, nispera li l-interpreti jistaw jkomplu ma' ftit żmien Kem jista' jkun fil-qosor Maria. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna t permetti li nitkellem ħalli nitkellem fil-qosor. Nam reazzjoni għal xi ftit kummenti li kienaw. Meta għet iżom moħħu eh, daw il-kommenti, jina eh, nara li kullħat imħasseb dwar l-istess affarijiet, imma ovvjament kullħat jirrisponda fl-ambjent li aħna mm, ġejjin minnu eh, mill-ambitu Ewropew ma wkoll rappreżentanti nazzjonali dawk li jiġu mm, minn mill-pajjiżi dak li għal sur Zeller aħna għanna rispondu f'dan il-level, l-istati, irridu jirrispondu f'level tal-istat, meta nitkellmu dwar politika tal-fondi. Tlaqat bħal dawn huma utli u neċessarji għax aħna nikkoordinaw b'xi maniera x-xogħol li aħna qed nagħmlu nisimgħu e, x'tip ta' elementi għandhom bħalma smajt lil e, kollega mis-Senat Spanjol li kien qed juri tħassib tiegħu dwar il-kożjoni soċjali meta qed jitkellem dwar il-fondi. Jiena nfakkar lil dan il-kollega li l-koeżjana koeżjon hija koeżjoni hija investiment fis-nies fil-bnedmin biex liħolqu l-impjegi jiena kont eh, aħna konna tlobna li dan il-fond kollu 25% fil-dibattiti li kena mal-Kunsil regolament eh, jistabilixi nizzel għal 23.1 eh, fil-mija fej kienem il-gvern eh, Spanjol. Kulħat jassum il-responsabilta jista jena xtaqt namer referenza għal xaħġa l-direttu dwar l-implementazzjoni tal-fondi. Jena b'daw ix-xur konti għetni parteċipa Nħu parti eh, f'dibattiti f'punti differenti ta' Spenja, kullum kien jgħidu li hemm nuqqas ta' informazzjoni. Ma nafx hekk hemmx intenzjoni li intenzjoni li jizidu n-nies li jaħdmu fil-fondi, ma hemm nuqqas ta' informazzjoni naf li fil-gvern Spanjola il-direzzjoni ġenerali hemm ħafna trabaħħu eh, hemm ħafna xogħol, skużawni Eh, nħabba li kien hemm tibdil fin-nor fir-regoli. Eh, l ħaġa faċli huwa li wieħed jibatilhom il-kalendarji meta għandhom jiġu għandhom jibdew il ftejim ta' assoċjazzjoni u meta għandhom bżonn li l-pjanijiet ikun operativi. Grazzi ħafna. U ħaġa ta' malaj u namel komment l-deputata mid danimarka Jena eh, dalli li l-intervenzjoni taħħa kienet eh, b'intenzjoni tajba nifem li din il relazzjoni li kolħat li xtiq li kulħadd ikollu li ma jkun hemmx problemi fej komunita fej kolħat eh, l-ċittadini kolla jkollhom benefiċi ma sfortunatament il-globalizzazzjon u qed taffettwa lil kulħadd u dan it-tip ta' mm, eh, dan it-tip ta' bżieżaq wieħed jista' jisplodihom daw tip ta' krizi li minn finanzjarja eh, waslet għal krizi ekonomika u nħasset kullum kien li kella affetta domino li ma wieħed ma jistax waqfu. Grazzi. Grazzi ħafna nixtieq nistaqsel il kommissjoni Twizok l-ewwel imbagħad ikkemm xi ħadd jixtieq jagħmel komment merħba bih. Ma l-ewwel Kommissjoni. Grazzi, Sinjura Hubner, grazzi tal-kommenti u l-interventi tagħkom. Hemm verament ħafna kwistjonijiet li qajjimtu tant li huwa diffiċli ħafna li wieġeb. Xorta waħda ħniprova nkun konkret ħafna u miftuħ u forsi ma laqlaqx wis il-kliem. Imma ħanajdilkom fejn insabu. L-fondi strutturali ta' investiment ħajkun importanti ħafna fix xhur li ġejjin għall-investiment pubbliku u f'ċertu postijiet, ċertu raġuni dan l-unika sors. Imma biex tagħmel investiment, l-ewwel tagħmel l-analiżi meħtieġa tiddefinixxi r-riżultati li tittikseb dan l-investiment u mbagħad biss tkun tista' tagħmel il-kriterji speċifiċi kif u meta tinvesti, ġifieri li maħa proġetti ħat appoġġa fl-aħħar biex telħaq ir-riżultati. U din hija xi ħaġa li kienet nieqsa. Għalhekk għandna regolamenti ġodda li huma aktar għaqlin f'dan ir-rigward u aħna grati l kien hemm qbil bejn il-Parlament u l-Kunsill għal dan. Imma din nofs il-biċċa xogħol fuq il-livell Ewropew dan ix-xogħol sar. Immissa nafu l-koll li regolamenti jaqgħu fuq responsabilità kbira fuq il-livell nazzjonali, reġjonali u mbagħad lokali għaliex hija ġestjoni konġunta. U naħseb li hemmhekk ir-responsabilità tal-Istat membru tapplika għanna l-istess opportunità l kull stat membru fejn sena u nofs ilu stedinna l-istati membri biex jiġu. Ninformakom li l-interpreti ser jitilqu fil-27 għaxem regoli u mġiba kodiċi ta' mġiba li rridu nirrispettaw, tajt il-President. Ġifiri, jek joġobkom wara s-27 min jishtiq jitkellem jista' jitkellem biz bl-Inglis tajt il-President. Ikompli sur Popens. Fdimna ħafna diġa għax anticipajna il-regolament ġdid ħajkollu ħafna pis fuq spallejn il-ċittadini u fuq il-stati membri fl-ħar mill-ħar biex jimplementawhom dawn il-regolamenti imma biex ikollok investiment irrid ikollok l-affarijiet kollox fis Inkella xejn. Imma minn 14 stat membru irnexxinna niksbu l-kommenti tagħhom u nittama li għal nofs l-istat membri għalmenu issa mill-bqija l-oħra li fadal biex ikonna 28 istat membru kollha ikonna ftejm mbagħad pubblikazzjoni li tiġi eh, pubblikata mbagħad ikonna r-riżultat ħari. Ma nafux fejn insabu eżattament għax hemm stadji differenti għal kull negozjata ta' kull stat membru, is-sitwazzjoni hija differenti minn pajjiż għal ieħor. Mhux qed insemmi l-pajjiżi li għadhom ma' wetqux dan ix-xogħol imma naħseb li huwa dritt tal-parlamentari nazzjonali li jmorru lura f'pajjiżhom jistaqsu l-gvern fejn jinsabu id-dialogu informali dal wat jala u mbagħad dettalji jiġu pubblikati. U mbagħad hemm tidħlu biex tiġi kritikati u intom mbagħad tidu tagħmlu pija tax-xogħol wara l dialogu formali kun sar u jekk dan isir il-dialogu formali rridu nerġgħu nibduħ mill-ġdid, dan ħafna iktar diffiċli. Ġifiri tajjeb li tistaqsu fil-kostituenzi ta'kom fuq xiex ħat iffukaw. Il-konċentrazzjoni tematika importanti ħafna, ħafna deċiżjonijiet li ridu jsiru fuq livell u reġjonali. Isa r-riċetta ta' torta mhix kwistjoni tal-ħwawar kif qedtilkom, imma l-problema hija li jkollok bażi tajba biex tipproduċi il-torta ma isek ikollok it iq biex tagħmel it-torta ma mbagħad ma jkollok il-ħwawar, jiġifieri jkollok torta tomata xejn. Għalhekk Huwa minnu li titissib mezzi biex tara kif ħat appoġġa permezz tal-fondi investiment li wassal li dan din it-torta tkun tista' taħmija u tiġi tajba għal konsumatur u mhux eh, ma tkollha toma ta' xejn. Dan importanti għall-amministrazzjonijiet, importanti li konna kapaċità amministrativa, tinkomplu ninvestu mill-fondi, imma minn ġdid dan irid jiġi definit fl-imkien mal-istati membri fl-imqosma applika, eċetera, eċetera. Ġifiri nixtieq nagħlaq billi ngħid li qed naħdmu b'mod intensiv ma' kulħadd. E, vjaġġajt anke fi Spanja, ħafna stati membri, spjegajna fuq xi qed nitkellmu, x'jeħtieġ isir, ktibna lill istati membri dwar dan u kif qed sena u nofsilu kien hemm dokumenti apposta li ntbatu lill istati membri imma nħoss li issa importanti li nagħmlu mobilizzazzjoni. Wasal dan iż-żmien li nagħmlu dan ix-xogħol fuq il-livelli kollha. Ġifieri xogħol tal-gvernijiet kollha